Good morning, colleagues. Apologize for the delay, but we can finally. Eh, kollegi, speċini għaddu minn. U, pero, għaw, edin, unistaw nibdow. Six of the agenda. This is. Mela. Dan. Dan di għana laqa fuq l-atti delegati tal-Komitat Ekon u deċidejna illi konna dawn il-lot sekk nsejħulhom aħna biex ikonna skambju ta' vedutja ta' veduti fuq dawn il-miżuri illi ġew preparati mill-Awtoritajiet Ewropej ta' Supervizjoni jew l-Kummissjoni u il-Kumitat tagħna jagħti ħafna importanza lill-eżerċizzju effiċenti ta' seta' ta' skrutinju tiegħu f'dan il-qasam. U illum aħna għazinna u se niffakaw ħanajdu hekk fuq il-tlessija preparattivi għaddejjin għall-implementazzjoni ta' direttiva ta' strumenti il-fit-2 u il-regolament ta' CSDR. Iġifiri għanna xie design minuta disponibli għal żewġ suġġetti. hemmur għall lower suġġett il-mifid 2. Nixtieq l-ewwel najt merħba lil Stefan Major u lil Maria Teresa Fabrikas mill-Kommissjoni u it tim kollu tal-esma kif ukoll tal-Kommissjoni. U mal-ewwel nixtieq nistieden lil Chair Major biex itina introduzzjoni qasira. Fuq l-iktar kwistjonijiet importanti li qegħdin jiġu diskussi bħala tlestija għall-att delegat u il-technical standards skont il-MIFID 2. Aħna nafu il kol il-suġġett huwa vast u mhux se nkunu nistgħu niddiskutu dan is-suġġett ntaf sa tarf imma napprezzaw ħafna jekk tkunu konċiżi u preċiżi fuq il-kwistjonijiet l-iktar rilevanti. Jek, oċbok President Major, neġan nil akawnek unek minn qalbi u nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, President, grazzi Roberto ta' din introduzzjoni. Aziz, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, jina so kontent li għatawnek unek fostkom mistieden biex najdilkom xiftit fuq il-ħidma ta' l-esma fuq il-mifit 2 naf li se jkonna sessjoni eh, iktar tard fuq il-CSDR. Kif qed tajdu dan huwa eh, suġġett kumpless ħafna għandi 10 minuti biex nitkellem fuq il-mifit 2 u eh, għaldaqstant nixtieq nżomm mal-ħin allokat lili nixtieq nitkellem iktar fuq il-mifit 2 dan huwa il-level 2 tar regolament tal-ezma mill-2011 kif tafu parti minn din il-ħidma iwa li eh, niskuraw ruħna l-konsultazzjoni tkun eh, kemm jista' jkun sħiħa u l-parti interessati kollha iwaslu leħenhom. Periodikament aħna tajna ġurnament il-Parlament fuq il-progress li konna din namlu ħanibda bil eh, fatt illi nifoka fuq tlet kwistjonijiet li kienu suġġett ta' dibattitu pjuttost eh, ħaj fuq eh, l-trasparenza, il-commodity derivatives u l-microstructure. Issa fuq il-non-equity transparency, kif fuq il kol mifit introduċi Ehm, għafas ġdid ta' trasparenza applikabli għal non-equities. Għalles ma l-iktar ħidma mimlija sfidi hija illi niksbu u nanalizzaw id-data biex l likwidità biex ikonna livelli minimi ta' likwidità żewġ raġunijiet għax dawn is-sieq mhumiex trasparenti u għalhekk id-data disponibbli hija limitata u mux ta' kwalità olja u emson ta' ħafna ħiliet u risorsi mħabba natura stessa l-eżerċizzju Wieħed mill-elementi li attira ħafna attenzjoni hija trasparenza għal bonds u naħseb li kunem hemm diskussjoni fuq dan is-soġġett billi trasparenza marbuta nozzjoni ta' likwidità li mhijiex prevalenti fil-suq Ewropew tal-bonds, in-numru ta' eh, u ta' dawn il-bonds se jkun żgħar inqas mill-10 Ezma proponiet klassifikazzjoni tal-likwidità bazi ta' klassi ta' kunċett ta' bonds eh, fuq il-ħruġ u l-kejl u id-daqs. Aħna nafu l-limitazzjonijiet u tħassib ħassib li sta' jkunem u aħna qegħdin f'proċess li nivvalutaw li huma l-bidliet neċessarji. Issa permettu li mur għal commodity derivatives il-ħidma tagħna eh, fuq dan is-suġġett huwa wkoll attività eh, għax għedin għawnek nesploraw territorju li għatma morna fiħ u għalek eh, dan huwa dejja ħaġa ta' avangwardja fuq livell dinji l lezma taf li għanda responsabiltajiet taħħa biex tifissa metodologija illi jkun hemm bilanċ bejn approċ flessibli biex ma ma jkunx hemm staċnar ta' suq speċjalment ta' derivatives u prodotti l-ġodda. Imma fidina tal-commodities mhumiex l-istrumenti biss minn nifushom illi jkunu soġġetti għal regolament ġdid għax il-kumpaniji se kollom limitaw xi attività ta' spekulazzjoni tagħhom jew jiġu awtorizzati skont mifid tnejn billi l-esenzjonijiet li kellhom taħt mifid eh, wieħed huma issa eh, limitati. Għal daqstant l-esenzjoni tal-attivitajiet aċċellari u l-livelli minimi eh, fissati mill-lesma Eh, se jkun dan u għalhekk għandna bżonn eh, dejjem nżommu mal-prinċipju ta' ġustizzja biex eh, nfavorixxu l-produtturi tal-commodities imma u kol dak il-kumpaniji illi mandom xaqsmu mal-hedging tal-operazzjonijiet u għalek aħna se nirrevedu dawn il-livelli minimi fil-periodu ta' konsultazzjoni permettu li mmur għal microstructure ta' swieq. Hawnhekk iż-żewġ pilastri tal-proposti tagħna huma l-excise stable u l-market obligations. Esma bdiet fil-bidu tal-proċess e, ikoll analisi għabbasi tal-provi fuq l-interazzjoni bejn id-daqs, il-frekwenza tal- e, u il- e, maġni tal-suq, aħna zom tamejna ma' ċerti prinċipji dan il-proċess. L-ewwel net il-kompetizzjoni bejn il-postijiet ma tkunx għabbasi ta' daqs imma illi tnejn ikun hemm bilanċ bejn it-ikul spread ta' kull eh, sem u l-likwidità u l-prezzijiet ikunu rilevanti għal determinazzjoni eh, tal-daqs ta' tikku għalhekk aħna konvinti fuq dawn il-prinċipji u naraw kif nistgħu ntejbu proposta tagħna nraffinawh fuq eh, dak li huma l-obligi tal-market taking importanti nintennu illi għanna l-ħidma in id dettalji ta' sistema illi ġib maħħa obbligazzjoni ġodda għal kumpaniji illi qed jikkwotaw l-algoritmi. Inevitabilment da se jfisser bidliet kbar għal prassi fuq is-suq u l-partijiet interessati jafu li hemm bżonn jadattaw li ħaġa naturali minħabba il-livell ta' livell wieħed aħna mbasi tal-konċett ta' inċentivi l swieq mhux nifforzaw mentri l-kondizzjonijiet tal-kondizzjoni timorru għall-ar u ikun hemm bżonn ta' preżenza sostanzjali meta l-kondizzjoni ta' swieq ikunu normali. Meta issa koprej dawk it-tlet punti imma nixtieq għal ċerti punti li huma rilevanti għad-daqs tas-suq jina diġa għat li dan il-Komitat l-Unjoni Ewropea kella raġuma ta' adottat il-prinċipju ta' armonizzazzjoni massima fuq dan il-kwistjonijiet brol waħdini eh, Umbat il-Supervizuri Nazzjonali, meta jkun hemm sistema ġita fjamanta bħal din, ir-regolatur hemm bżonn ikun eh, prudenti ħafna biex monitoraw ukoll l-impatti li jista' jkun hemm fl-ewwel xhur u snin tas sistema l-ġdida jkun jista' ukoll jagħmel ċerta ġustamenti. Eh, però L-autoritet nazjonali laqqas l-ezma mandom strumenti biex jaddu l-azzjoni maġel li kiku jkun il-kas, u li ikun essenzjali illi fl-ewwel snin u wara mifid snin, isma u l-istituzzjoniet Unjoni Ewropea kollhom dialogu ribħafna biex jispallar mekanizmu biex ħabar aġġustamenti b'mod aġli u flessibbli. It-tieni kumment tiegħek fuq proċedura huwa li nixtieq intenni Eh, kemm se jkun bżonn ta' sforz kbir għal fazi regolatorja da' kollha involuti anki l supervizuri l-parteċipanti tal-swieq u l-infrastrutturi. Ir-regola se tkun finali biss fil-bidu tal-2016 u se jkun hemm biss sena biex ikun hemm fil-post sistemi tal-IT, templates, eh, formati u rapportaġġ. Anki jekk hemm risorsi kbar ħafna fis-settur privat u pubbliku, di se tkun sfida kbira ħafna biex is-sistemi jikunu implementati u attivati. Issa nixtieq nitkellem fuq il-protezzjoni tal-investiment. Il-MIFID 2 jipprovdi qafas illi se jappoġġa eh, kumpaniji tal-investiment biex jaġixxu f'interess tal-klijenti tagħhom billi tejbu l-gvernanza u l-kriterji ta' organizzazzjoni l-kumpaniji tagħhom ir-regoli li jirregolaw il-rapport Eh, ma' kategoriji differenti ta' klijenti ta' homosetat ehm, eh, ġodda fuq livell nazzjonali u għalhekk il-pariri tekniku tal-ezma fit 17 ċembru tal-sena li għaddit u koll jaqbel ma' din struttura ġenerali u tħeġġeġ il-Komissjoni biex ehm, tadotta ċerti strumenti li jkunu benefiċċju ta' daw kollha li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea dawn il-problemi saru evidenti iktar matul il-krizi. Per eżempju, kultura tal-industrija miex li sejet orjentata lejn interessi tal-klijenti u nuqqas ta' ġestjoni konflitt ta' interess illi joqtu l-mod kif is-servizz ma' provduti lil klijenti. L-oqsma koperti mill parir tekniku tal-esma billi tipproponi iktar miżuri li mornu mill gvernanza u aspetti ta' organizzazzjoni eh, lejn obbligi kummerċali u dawn il-miżuri kollha għandhom bħala għan li siguraw eh, format aħjar tal-prodotti u jagħtu iktar informazzjoni l klijenti fuq l-investimenti tagħhom bin-nuqqas ta' konflitt ta' interess u prodotti iktar adattati u għafas approvat biex ikunu jistaw jaslu l-implementazzjoni il-protezzjoni tal-assi tal-klijenti u trattament ġust u ekwut tal-ilmenti tagħhom nixtieq intenni illi il-parir tekniku għahar li ġir mressaq l komissjoni kien frott eh, ta' proċess ma' partit interessati u nasbu li hemm balanċ tajjeb bejn il-veduti kollha espressi minn firxa sħiħa ta' partit interessati kif ukoll rappresentanti tal-investituri mod parallel mal-ħidma fuq il-parir tekniku u l-standards tekniċi eh, mitluba mill-lesma aħna naħdmu wkoll fuq il-linji gwida ta' eh, Mifid 2 u nixtieq nitkellem fuq dawn il-prodotti komplessi, il-ħiliet tal-istaff, assiet oħra u x-xogħol komuni eh, iwassalni għall-aħħar kumment tiegħi. Ma' li huma rilevanti ħafna mħabba l-ħarsin tal-investiment. Mod partikolari nixtieq nenfasizza li waqt li mifid tnejn hija leġislazzjoni importanti ħafna għal-ħarsin tal-investituri mhux l-unika waħda u biex niżguraw il-protezzjoni tal-investituri u eh, ma tantx importa li l prodetti u ma jixtru imma u importanti ħafna illi jkun hemm qafas leġislattiv li jirregola jigverna dawn il-prodotti kollha l-adozzjoni ta' bifs regolament kien eh, importanti ħafna grazzi Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom u jien nistenna bil-ħerqa l-mistoqsijiet biex inkun nista' nagħtikom eh, tweġiba fis-sem l Grazzi. Very much. Grazzi ħafna li President ta' l esma Issa nilqa ukoll lill-Kummissjoni u nagħti il-kelma lil marja Teresa Fabrigas. Grazzi ħafna President. Wara l-spiegazzjonijiet minn naħa tal-President Major minn l'ESMA dak li nixtieq eh, ngħid minn naħa tal-Kummissjoni hija li aħna issa qegħdin naħdmu fuq l-iżvilupp tal-atti delegati għabbażi tal-parir tekniku illi provdiet l-ESMA f'Diċembru tas-sena li għaddiet. Hemm ċerti oqsma ewlenin fejn qed niffokaw il-ħidma tagħna u diskussjonijiet tagħna ma l-esperti nazzjonali mill-istati membri fil-qafas tal-grupp ta' esperti tal-grupp ta' securities u ma' rapporters u għana nishtuq nirringazzaw l-rapporters għal-ħidma tagħhom. Dawn l-loqsma u l-enin u ma' relatati għal definizzjoniet importanti, definizzjoni eh, ta' systemic internalizer, high frequency trading, definizzjoni ta' commodity derivatives, on-spot contracts u definizjoni ta' cambio ta' kontratti ta' kambju barrani li huma derivativi jew spot contracts. Eh, qasam uh, ewlieni wkoll huwa definizzjoni ta' dak li jista' jkun il-konċett li wieħed jipprovdi data għabbażi raġonevoli kummerċali. Qasam ieħor huwa definizzjoni ulterjuri tal-kriterji li hemm bżonn għall SMEs Growth Market u l-aħħar qasam u ovvjament mhuwiex l-inqas importanti imma anzi kważi l-iktar importanti fuq il fuq l-inducement li huwa wkoll importanti skont il-mifed tinnejn fid-daw tal-ħarsin tal-investituri fejn il-President Majo ukoll spjega l-importanza fejn hemm oqsma oħra li hemm pereżempju definizzjoni ta' quality enhancement, it-titjib tal-kwalità, kif ukoll il-klarifika li hemm bżonn fuq ir-riċerka tal-investiment Iġifiri, meta najdu, meta eh, din ir-riċerka ma tkunx inducement inċitar, għax kif tafu dan il-qafas dan ġi projbit għal managers. U għalek, dan il-kontest, ntenni l-fat illi għadna għedin għaddejjin bil-ħidma tagħna għadma nix eh, perspettiva ħarija fuq dawn l-oqsma u għalhekk laqa bħal dik li se jkollna illum dan il-kumitat huma importanti ħafna biex aħna ikonna iktar f'moħħna dak li taħsbu intkom. U għalhekk dak li huwa kruċjali minn naħa tagħna huwa li niżguraw dawn l-atti delegati u l istandards tekniċi meta naraw mbagħad l-abbozz minn naħa tal-esma jirrispettaw l-għaniet tal-level wieħed, ġifiri l-għaniet il kolleġislaturi jishtiqu Eh, jitkermu fuqom taħt din id-direttiva, ċfri kriterji jkunu kollha rispettati u t-test legali, il-technical standards u lati delegati jkollhom jipprovdu ċarezza u ċertezza legali għal partiċipanti fuq is-suq u ir-regolaturi biex ikunu jistaw jinfurzaw leġislazzjoni. Din il-ħidma wkoll hemm bżonn tiġi valutata eh, fid-dawl tal-anijiet USA iġifiri il-ħolqin ta' impjiegi u tkabbir u għalhekk għandna bżonn insibu l-bilanċ ġust eh, bejn ir-riskju kif ukoll l-inħeġġu tkabbir u bilanċ tajjeb irid ikun hemm ta' dawn il-miżuri kollha. Nikkonsidraw li billi s-swieq ikunu iktar b'saħħithom iktar effiċenti jkun hemm fiduċja fost l-investituri u niżguraw standards għolja tal-integrità tal-partit kollha interessati nkunu nistgħu nikkontribixxu għal eh, l-impjegi u għat kabbir fl-Europa, għalek lan minna ħatana jista' jkun illi konna l-atti delegati pubblikati fil-gazzetti uffiċjali fil-bidu tal-sena d-dieħla biex għalmenu natu eh, li l-partiċipanti fuq u regolaturi b'xi żmien biex ikun jistgħu jaddottaw sistemi kollha tagħhom u l-estu u koll għall-autorizzazzjonijiet se jkunu meħtieġa f'ċerti każijiet u l-fatt li mifit snejn ovvjament għandu l-kamp ta' applikazzjoni tiegħu u biex nagħmlu hekk aħna qegħdin naħdmu ħafna biex inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Naqdu dmirna nixtieq infakkarkom illi għal eh, standards tekniċi regolatori skont ir regolament l-ezma suppost tkun tista' tipprovdihom sa' Lulju u għalek dan wassanna u kol illi ikonna l-atti delegati u l-standards tekniċi publikati fil-gazzetta uffiċjali fil-bidu tal-2016. U għalek nittama tassow illi konna dialogu kostruttiv fawnek fil-komitat un-bat inkomplu u kol bid-diskussjonijiet bilaterali tana. Grazzi. Grazzi ħafna. Nasab nistaw nibdow issa bil-membri il-rapporter l-ewwel Markus nadilek il-kelma. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, Sir President, eżis kollegi, nishtiq l-ewwel net, nirringrazzja ħafna lil team tan negozjati li shadow reporters u l daw kollha wkoll illi fil-fatt kienu qegħdin jaħdmu fil-aħħar periodu leġislattiv u u koll fiħdan il-Kommissjoni. Fil-fatt din żammu ħafna ma dan il tiġijiet ta' skrutinju. ħalibek aħna nevitaw dak li aħna ma rridux jiġifieri li fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament Ewropew ikollu opinjoni differenti mill- minn dak li fil-fat kien implementat fl-ħar ġifijat naħdu kost li għanna din l-opportunità li aħna niddiskutu bejnietna dawn il-punti u għet nilqa din l-opportunità minħabba li dan huwa suċċett kumpless ħafna Is-suġġett li ħan niddiskutu ħillu maħna eh, bejnietna. Parti minn hekk nixtieq li ngħidulkom ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-proċess leġislattiv aħna provajna ukoll nżommu għajnejna miftuħin f'dak li għandu x'jaqsam standards tekniċi tal-atti delegati l-atti ta' implementazzjoni u dejjem noqogħdu attenti għalihom minħabba bħala rapporter dejjem attent għal dak illi verament aħna ma nistawx insolvu fuq il-leġizlazzjoni, allura ma nistawx insolvu fuq iż-żewġ livelli għal raġuni jiena jena nixtieq ngħid illi jekk kolla dawn id dispozizjonijiet ta' amministrazzjoni ħalli bekk inkunu nistgħu nippermettu illi wieħed ikun jista' jimplementa il-bżonn il mizuri li kienu bżonn jisif dak li għandu x'jaqsam ma' kontrolla. Aparti minn hekk aħna naturalment din ngħidu li fuq suġġett daqshekk kompless il-Parlament Ewropew bħala parti mill-proċess leġislattiv għandu ċertu drittijiet li m'għandhomx jintilfu matul il-proċess. Naturalment għandna ħafna mekanizmu ta' flessibilità u ta' ġustament. Ismajna ħafna dwar dan minnaħa ta' l-ezma, Sir Major, fil-fatt dan m'għandux ikun tradott bidliet eh, jew tentattivi li aħna nimplementaw ġertu direttivi fejn aħna maħniex eh, eh, parteċipi fit-tfassil tagħha jew m'għandniex influenza. Ġifieri aħna nitolbu illi dejjem ikun hemm negozjati l-ewwel mal-Parlament Ewropew u naħseb li l kunsill jaħseb bl-istess mod ġifieri żewġ naħat tal- Eh, kol-leġizlaturi jaħsbuha bl-istess mod, ġifieri nittama li ħan hekk apparti minn hekk jiena naħseb li nistan semmi bosta affarijiet fil paket pereżempju l kwestjoni ta' protezzjoni tal-konsumaturi. U jiena nixtieq li nitkellem ukoll fuq il- fuq il-pariri eh, li jistaw jinataw, għahna fil-fat din ħallejnija f'dejn l-istati membri, pero din l-affarijiet muxa qed jagħmluhom iktar faċli għalikom nafu minnaħa minnaħa l-oħra rridu nżommu rendu kont tal tal-liġi nazzjonali li tista' tkun implementata għal parlament Ewropew il maġranza tiegħu fil-fatt għal li għandhom ikunu rispettati il-sistemi nazzjonali. apparti minn hekk għandna bosta obbligi ta' pubblikazzjoni tal-informazzjoni u għedna wkoll koll l-servizzi u l-otja ta' servizzi għandhom jitjibu kemm jista' jkun. Aħna qed nistennew li minnaħa tal ezmon tal-Kummissjoni jistennew ukoll li jisu il-punti tagħna Jiena naħseb li t-tip tal-kwalità u koll f'kull kas on a case by case basis għanda issir. Ħalli bekk aħna nkunu nistaw nillimitaw u nindirizzaw daw l-obbligi ta' dokumenti u dokumentazzjoni. Għawek għanna miktubu kol bl-Inglis to the level of inducements received. Għawek naħseb li għanna u kol nikonsidraw it-tip ta' t-tip li nistaw nintroduċu U nitlobkom sabiex tikkonsidraw dan il-punt apparti minn hekk il-proposta tal ezma ġifieri li jkun hemm ċertu inni gwida li jkunu iktar speċifiċi ħalli bekk aħna naslu għall-analiżi min-naħa tagħna. Fil-home page tagħkom tistgħu tiktbu dak li tridu iżda eh, dan tidu tagħmluh ukoll ma brabta ma mifit tnejn. Jiena naħseb li dan għandu jkun punti li għandkom tikkonsidraw minħabba li mhijiex xi ħaġa li nistgħu naċċettaw. Issa aħna nixtiequ li dwar il making markets bil-mifid Tnejn, nixtiequ li nagħmlu s sui finanzjari iktar trasparenti u iktar siguri, iżda fl istessin nishtiqu nixtiequ nagħmlu iktar possibbli l-aċċess għal dawn is-swieq għal kumpaniji żgħar daqs medji għall SMEs, għalhekk daħħalna l-kategorija ġdida tal-SMEs, għal bekk tkun tista' tindirizza il-problemi tal-SMI. E. Sanka f'dak l-inti xaqsam il-suġġeriment tal-Unjoni tal-Kapital e kif jina rajt fil-Green Paper jina e, nishtiq nkun naf eżattament jekk leżma beħsieba tikkontribwixxi sabiex aħna nilqu dawn l-anijiet, il-Kummissjoni kif tista' tipproponi li dan isir permezz tal-att delegat L-isma u koll t-kelmet fuq l-MTF, il-Multi Facility Trading. Jina fil-fat naħseb illi hemm bżonn li konna aktar armonizzazzjoni b'effetti illi jinħassu fis-swieq ħalli bekk nkadan ikun jinħassu kol fil-likwidità u jina naħseb illi hemm daqsxejn il- periklu illi aħna ma nilħux l-anijiet tagħna, allura x-xogħol kollu nkunu infestejna jkun għal xejn. Issa dwar il-riċerka tal-assi, jena naħseb li għawek jista' jkun hemm ukoll ċertu effetti negattivi għall-aċċess għas-suq għal l-SMEs, jena naħseb illi dejjem rridu noqogħdu attenti dwar l-użu ta' dan il-riċerka tal-assi dan jista' jkun permess biss jekk dan ikun mħallas minn kont separat u li l-kontijiet mbagħad ikunu ippubblikati. Jiena nixtieq nistaqsi xi ftit mistoqsijiet prattiċi allura manager tal-portafol jista' jagħmel dan kollu sabiex kom mistoqsina prattika jew nkella jkun jista' jara minn qabel kemm ħajkollu bżonn riċerka tal-assi ħalli mbagħad ikun jista' jħejji minn qabel id-dokument. Ħalli mbagħad jasal għal deċiżjonijiet ta' investimenti ktar għaqlin. Jiena naħseb illi naturalment anka fuq il-level eh, politiku dak li aħna nixtiequ nilħu permezz dawn il-proposti ta' atti Delegati rridu naraw li meċuna fid-direzzjoni taba mux fid-direzzjoni apposta dak li aħna nixtiequ ġifiri iktar likwidità, iktar aċċessa għall-SMIs, eccetera. Għaperti minnek, l-obbligu ta' pubblikazzjoni tal-informazzjoni fil-pariri tekniċi tal-ezma hemm parti li għandha x'taqsam mal mizzati u mal-ispess li huma relatati ma l-pubblikazzjoni u anka fil-fatt hemm referenza għal direttiva tal-usage ukoll. Jiena nixtieq insaqsel il-Kummissjoni nistgħu niżguraw illi aħna fl-aħħar mill-aħħar ma nispiċċawx bl-obbligi ta' pubblikazzjoni differenti għal mifid għal usage u għad direttivi l-oħra kollha u dan ħajkun ta' peace kbir fuq eh, il-kumpaniji sabiex iżommu mal obliku kollha legali, issa dan is-systematic internalizer. l fil-fat eh, irċivew taba minna ħatana sabiex jiddefinixxu l-kriterji b'mod ċar x'inhuma il-kategorija, aħna konna definixxejna din il-kriterja li fil-fatt, il-kriterju li fil-fatt din hija xi ħaġa li għandha ssir iktar ta' sikwitu fuq bażi regolari, iżda jiena naħseb il-ridu nħarsu l-qalba tal- tal-bicċa, tal-kwistjoni. Rridu naraw li aħna jkollna eh, xi ħaġa kostanti u li dan jwassal sabiex aħna ma jkollniex bidla tal-status. Importanti li konna level playing field għal kulħadd u ma jkunx hemm kurrenturi li jinħolqu fil-ġemp li wieħed jgħid ara fil ħan ħanfoka fuq dan il-ħaġa. Din il-ħaġa mbagħad fuq nofsinhar mmur fuq lefsi jiena rrid nara illi aħna ma jkollniex din it-tip ta' problema din il-bidla kontinwa. Aparti minn hekk għandi żewġ punti oħra il-high frequency trading. Il-high frequency trading ding hija xi ħaġa li hija l-qalbna ħafna u jiena nixtieq ngħid ukoll li kenna ukoll il-pawza tar-regolamentazzjoni tal-FTC tal-Istati Uniti u aħna rajna li fil-fatt aħna kellna eżempju tajjeb li nistgħu nagħtu għal finanzjarju oħrajn dan kien kumment uh, li naħseb li huwa importanti li dan huwa niddiskutu aħna mal-Amerikani xi ħaġa li aħna llimnihom lill-Amerikani. Issa, rridu niddefinixxu wkoll min huma dawn il-high frequency traders. Din hija xi ħaġa li naturalment irridu nikkonsidraw issa fuq l-aħħar pariri tekniċi, il-final technical advice. L-ezma ippreżentat inna tliet soluzzjonijiet hawnhekk illi jiffukaw fuq uh, il-kunċett ta' message rates. U aħna naħsbu u koll li b'dak li għandu xaqsam dawn il-valuri illi definixxiet l lesma li ħat ibbaża fuqhom. Jien naħseb li din hija xejta ta' problema minħabba illi l-kwistjoni jekk wieħed huwiex high frequency trader jew le, din tiddependi fuq eh, dan il-valur ġifiri jekk hux qed jagħmel kummerġ ta' valur partikolari ta' flus jew le. U allura jiena nsaqsi l-Kummissjoni li ma minn dawn it-tliet alternattivi li proponew l ma taħsbu li huma l-iktar tajbin fil-prattika ħalli nevitaw li kuna dawn il-problem fil-definizzjoni ta' traders. Aparti minn hekk il-derivattivi tal-materja prima fil-qasam tal-enerġija, aparti minn hekk jiena rridu nsaqsu min għandu bżonn il licenzi tal-mifitu minn m'għandux bżonn. Pala leġislatur, wara ħafna diskussjonijiet aħna rajna illi fil fat kena din il-kwistjoni tal-eċċezzjoni li permettajnija sa fil-mifit tnejn irridu naraw eżattament jekk hux ħan permettu li jkun hemm din eċċezzjoni jekk ħan permettu għarri tu hemm definizzjoni ktar ċara din nitkellmu fuq 5% tal-kapital li kun investitu 0.5% tal- tal-sem tal-kapital. Jena nasab li dan huwa livell baxx ħafna minħabba illi dan ma jistax jintwisa kif suppost. Apparti minn hekk jiena nasab li fil-ġejjieni leżma mandi ma prezentaċ u laqqas tista tippreżenta ċertu ċifri li sew ikunu ta' pis għas finanzjarji. Aħna qegħdin naraw li bl-istabbiliment ta' eh, limja qed ikollna iktar ċifri konkreti u preċiżi u nafu li intom bessibkom tibdu diġà bi proċess li jista' jenna. U aħna nafu li hemm numru ta' transazzjonijiet, eh, hatching, eh, transazzjonijiet ta' bejn il-gruppi, ġestjoni ta' transazzjonijiet, mhux dejjem jistgħu jkunu eh, kontrollati u jinżammu taħt livell partikolari aħna bħala leġislaturi aħna hekk xtaqna li issir allura rridu naraw kif nistgħu niggarantixxu illi dawk illi m'għandhomx bżonn din il-liċenzja tal-mifid ma jkollhom xogħol fejn jintroduġuha ta' bil-fors. Nittama li ma tkellimx wis futtu li f'dan xtaqt li nsaqsi dawn l-istoqsijiet u nagħti dawn kummenti. Uh, you have been a little bit, but uh, indeed there were a lot of a lot of topics that that required required. Iva, daw kienu ħafna suġġetti li semmejt inti li verament kienu importanti li jitresqu. Dan huwa fajl tajjeb ħafna lura naħfirlek tal-li tkellimt fit-tul. Signora Dodds, Iva, Gazzi, naħseb il-diskussjoni ta' dal-odru u rrit bitċari li huwa diffiċli ke li nejdu kem dan huwa dossier komplikat u dettaljat. Jiena naħseb li ħafna minna għawek jafu għalfejn aħna implementajna u ħriġna bil mifit iżda nixtieq nerġa' intenni għalfejn. L-ewwel aħna l-għanijiet sabiex naraw il-lisfiq swieq finanzjari jkun iktar trasparenti, kemm dawk li jużaw dawn is-swieq kif ukoll dawk li jirregolawhom. Milli nsaħħu il-protezzjoni għall-konsumaturi għall-investituri li niftħu dawn is għal swieq għal iktar kompetizzjoni, ġifiri kunem iktar innovazzjoni, kunem iktar stabilta fil swieq tal bonza ta' derivattivi Ewropej ħalli nevitaw l-iżbalji li għamilna fil-passaw u nagħmlu dan kollu b'mod li ma jkunx ta' pis għal dawk li parteċipaw b'dawn f'dawn is-swieq fejn minħabba li l-importanza ta' dawn is-swieq u l-importanza tal-fatt li jaħdmu tajjeb hija ta' importanza kbira għal l-ekonomija Ewropea. Jiena naħseb il-MIFID u l-MIFIR huma żewġ proġetti importanti ħafna tnejn mill-ikbar proġetti u jiena fissem grupp il-grupp tiegħi nixtieq illi nieħdu l-opportunità li nirringrazzja lil eżma għax-xogħol eċċellenti li għamlu sissa fuq dan dossier daqshekk kompless u jiena nixtieq illi dalodu nirringrazzja lill-interpreti minħabba illi il-kompetenza tagħhom is-soltu sorprendini ma dalodu minħabba li dan huwa suġġett daqshekk kompless iktar ti impressjonawni lil Markus pala rapporter nixtieq nirringrazzjah minħabba li jagħmel minn kollox sabiex jara li shadow rapporters ikunu qegħdin jiltaqgħu ta' spiss ma' ma' mal-kummissjoni ħalli aħna nkun nistgħu nsemmaw leħinna u ngħidu xi taħassibna. Aparti minn hekk kif rajna fid-diskussjoni li diġa' kellna s'issa numru ta' punti li aħna nistgħu niddiskutu. Allura ħanipprova nifoka biss fuq l-iktar prinċipji ewlenin li jiena edha napplika fl-analiżi ta' din il leġislazzjoni u hemm erba' prinċipji li qed nuża jien l-ewwel net. il-punt ta' trasparenza, jiena naħseb li dan huwa punt li huwa l-iktar punt importanti fil-kontest tal-mifid tnejn. Naħna rajna li l-kriżi finanzjarja u ekonomika u rrit dak li jista' jiġri jekk la regolaturi u laqta parteċipanti tas-suq ma jkunu jafu x'inhu għaddej f'dak li għandu xaqsam il-kummerċ finanzjarju u jista' jkun hemm żmien meta jkun hemm bżonn illi jkun hemm iktar trasparenza fit-transazzjonijiet jekk ikun hemm xi riskju fis-suq jekk ikun hemm xi ħadd li jkollu pożizzjoni dominanti pereżempju jkun hemm ir-riskju illi s-suq jista' jaħdem kontrihom. Iżda aħna rridu naraw illi vera illi jkollna l eċezzjoni ta' dan il-prinċipju ta' trasparenza. Issa fuq il-finalizzazzjoni tax xogħol tal-level 2 tat-tieni level nixtieq li nħeġġeġ lill u l-Kummissjoni sabiex ikon iktar trasparenza u mhux inqas trasparenza. Aħna diġà tkellimna fuq l-iktar eh, affarijiet importanti li għandu x'jaqsma l-implementazzjoni ta' dan kollu fil-prattika anka dwar id-definizzjoni ta' systematic internalizer. Aħna diġà tkellimna dwar dan il-punt. Iżda rridu nizguraw il d-definizzjoni tagħna ma twassalx għal spazju eh, vojt għal mm, li mhuwiex kopert mit trasparenza għal kummerċ finanzjarju. Għana rridu nidentifikaw ir-riskju din hija xi ħaġa li aħna diskutejna fid-dettall mal grupp ta' negozjati. Issa anka dwar il-kummerċ ta' frekwenza għolja, high frequency trading, aħna li semmejni ħafna drabi fostna, fostna negozjaturi, naħseb li hemm differenza bej definizzjonijiet assoluti jew nkella definizzjonijiet eh, oħrajn. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' flessibilta' flessibilità fid-definizzjonijiet u f'dan il-qasam mod partikolari. Aħna tkellimna wkoll fuq eh, il-swieq tal-affarijiet eh, u l-oġġetti u prodotti bażiċi tal-commodities aħna tkellimna bosta drabi dwar dan. Iżda jiena naħseb li meta nimplementaw ċertu limiti u restrizzjonijiet u aħna rridu nqisu wkoll problem li għandha l-eżma. Naħseb illi s-sistema ta' rapporti għandha tkun sistema illi hija sirja u forsi nista' nitkellem fuq il-fatt li l-approċ ta' l-Ewropa għandu jkun daqsxejn iktar stret minn dak l-Amerikan hemm bosta punti li nistgħu niddiskutu. Jiena naħseb li dawn is-swieq tal-commodities jistgħu jkunu eh, swieq fejn jista' jkun hemm min jispekula bil-moħbi u dan jista' jwassal żieda fil-prezzijiet b'mod eżaġerat tal-konsumaturi ġifieri aħna rridu naraw eżattament x'nistgħu nagħmlu f'dan il-kuntest. it il prinċipju li naħseb li rridu nifukaw fuq huwa il-kwistjoni tal- ħarsien tal-investituri u tal-konsumaturi jina naħseb li bħala membri ta' dan il-Parlament Ewropew familjari ħafna ma' prodotti finanzjari komplessi iżżejjed li qegħdin jinbiħu lill investituri li mhumiex mamra biżejjed dan kollu. U jiena niftakar ukoll dak li aħna qedna li ċerta l eżma li dan kollu qiegħed ikun prodott l-interess ta' Eh, fl-interess, anzi skużawni, tal-investituri tal-konsumaturi u nixtieq ngħid il-napprezza ħafna dak illi sar minna ħata l-ezma eh, fil-qasam tal-ħarsien tal-investituri, stajna nittama l kommissjoni ħadd segwi dawn il-pariri, u b'mod partikolari jiena mħasba li mhux qed nara li qegħdin eh, indajfu il-pariri tal-ezma f'dak li għandu xaqsam il-protezzjoni ta' investituri jekk inħarsu lej suġġetti bħal per eżempju titjib tal-kwalità testijiet li jistgħu jsiru naħseb il-Kummissjoni trid is-saħħa dak li proponew eh, l ezma naqbel ma Markus perfettament hemm bżonn li nkunu iktar ċari, forsi għandna opinjonijiet differenti fuq xiex irridu nkunu iktar ċari ġifiri dwar kontenut tal-lista. Iżda għanna bżon li ikonna dawn iċ-ċertazzi u anka dwar ir-riċerka jiena naħseb li dak kollu tippruvaw jagħmlu l-isma sabiex jilqu kompromess kien verament eh, xogħol li sar tajjeb, mod stret involvew l-partijiet interessati kollha kien kienet biċċa xogħol jibsa ħafna li jagħmlu naħseb illi kieku nkun imħasba ħafna jekk indajfu dan ix-xogħol li diġà ntlaħaq u sar mill esma It-tielet prinċipju li kont qed napplika fl-analiżi tiegħi tal-leġiżlazzjoni huwa li niżguraw li mifid wieħed u mifid tnejn Edin jgħinu nasa biex niftħu l sfir finanzjarja l-iktar kompetizzjoni u aħna diġa tkellimna dwar dan il-punt li dinja xi ħaġa li verament hija meħtieġa fil-qafas tal-Unjoni ta' Swieq Kapitali waħna nixtiequ li fil-fatt ikonna kumpaniji kbar użar li e, imorru jisselfu l-flus fis-swieq tal-kapital. Naturalment aħna rridu nħeġġu l-kompetizzjoni li permettu li jkun hemm aċċess għall-informazzjoni tas-suq għal prezz li wieħed jista' jħallsu, l-prezz raġonevoli. U dan jista' jintlaħaq biss jekk l-informazzjoni tkun provduta fuq bażi kummerċjali raġonevoli u jiena nixtieq l-inħeġġeġ l-lezma sabiex jippruvaw jilħu dan il-an permezz ta' trasparenza, mhux permezz tal-kontroll tal-prezzijiet, ma nafx hekk huma forsi xie morru li l minn hekk kur jaraw jekk jistgħu xi provdu dan kollu għabbażi tal-ispejjeż u mhux għabbażi tal-prezzijiet, apparti minn hekk irridu niftakru fuq l-importanza li niggarantixxu stabilità finanzjarja dnieħu gost li l-eżma l-Kummissjoni tifukaw fuq dawn. it tnejn kien infassal matul il-kriżi finanzjarja u ekonomika meta l-stabilità finanzjarja kien għan ewlieni għalini jina u jiena daqsxejn imħasba fuq eh, diskussjoni li tisiru dwar u dwar dossier soħrajn li hemm min qed jgħid. Ara issa rridu nieqfu naħsbu fuq eh, l-istabilità finanzjara, minn flok rridu nitkellmu fuq it-kabbir iżda jiena naħseb li naqbel perfettament ma dak li ntqal mill-Kummissjoni dwar dan il-kwistjoni il mifet għandu jipromuovi minn flok jiprojbixxi il-kondizzjonijiet għal tkabbir sostenibli, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' trasparenza u kompetizzjoni. Ġifieri l-aħħar appell tiegħi li kieku nagħmel u indirizza lill-Kummissjoni um, u lill-Esma huwa li joqgħdu attenti għal mifitnejn fuq fuq it-tieni level f'dak li għandu x'jaqsam l-istabilità u tkabbir u joqgħdu attenti għal din id-distinzjoni li qed issir minħabba li distinzjoni falsa jkolli ngħid. Grazzi ħafna Annalise, issa Kate Swinburne. Thank you, Mr. Chairman, and given the amount of time. Grazie, President. Fid-dawl tal-ħin li jgħat jaffas għanna rapport juħar qabel 10 għanżom il-komiteti fil-qosor nibda b'ringrazzjament għal mod ta' kif tmexxiet il-ħidma, speċjalment kif ir-reporters preparaw bosta laqat u ċerta li ħajkun hemm iktar laqat kemm ma jeżma kif ukoll mal-Kummissjoni importanti illi jirnexxina nilħu eżattament dak irridu, bħala kol-leġislaturi nafu eżattament xridna nfissru meta daħalna ċerta inklużjonijiet fit-test u nafu li mhux dejjem faċli tifhem l-intenzjoni x'inhi tal-formulazzjoni li tkun niżlet iswed fuq l-abjad għadha stant ħan nifoka id-diskussjoni tiegħi fuq il-trading tal-equities illi kien punt li ħareġ punt fid-diskussjonijiet għattajna ħafna ħin waqt it-trialogu nitkellmu kif ħanħorġu distinzjoni bejn il-fixed income instruments u dawk li dawk li jkunu u dawk li ma jkunux taħt strumenti ta' trasparenza. U jekk għandix namlu differenzazzjoni għabbażi tal-suq tal-beħ bl-imnut, jekk għandix nħallu l-esperti biex jagħmlu kalibrazzjoni huma tal-rekwiżita ta' trasparenza flok nħalluha fidejn il-politiċi u jaqbdu jitellaw numru, deċidejna l-astant li ma natux percentax tal-bonzi għandhom ikunu koperti. Unħallu għabess fidejn l-analizi l-kalibrazzjoni li tħallet fidejn l-esperti. Għal-astant jina kem xejn imħasba dwar żewġ elementi tal-livell 2 tal-kalibrazzjoni tal-rekwiziti ta' trasparenza għan non-equities. Ma nafux l-impatt ser ikun fuq l-end users tal-kalibrazzjoni ħażina ta' rekwiżiti ta' trasparenza u importanti meta nużaw definizzjoni ta' swieq likwidi palma rajt anki fil-abbozz tal-RTS u fil-abbozzi l-oħrajn tal-papers dak li ndefinixxu f'livell wieħed fejn ngħidu li suq mhuwiex likwidu inwaqfu l-pubblikazzjoni għal kummerċ u ma jkollniex rekwiżiti għal trasparenza post is-suq U l-istess jgħot tanqas il-kwidità, da santa kan jgħidu l-istess approċ għal percentaċ ta' suq li għandu jkun likwidu flok nibbażaw l fuq il-data qed nagħmlu kontradizzjoni. Illa lex qed nippruvaw nħeġġu l-użu ta' suq kapitali, nħeġġu anki l-investiment u ma ridux intelfu u xeklu minn dan, ma rridu xejn u dettaljati li kollu effett ta' ħsara ta' dannu. Jiena imħasba dwar il-mod ta' kif il-kalibrazzjoni s'issa tmexxiet. Aħna smajna li il-bażi ta' evidenza li fuqa ħassir kalibrazzjoni hija diffiċli aħna sejna l-suq likwidu u suq fejn għandek xerreja disposti jixtru kollu, kollu, kupont, u sissa l-kalibrazzjoni edha edha toqgħod dawk illi jagħmlu skambju wieħed jew tnejn fil-ġurnata, mhux eżattament se nitkellmu dwar il-likwidu hawnhekk skambju jew tnejn kuljum. Il-periodu li ġie eżaminat u meta daħal fis-seħi rapport nafu kemm kien diffiċli dak il-periodu u li issa situazzjonija differenti għal daqstant il-data set ma kien ċara, kien hemm rapportar doppju, anke prezzijiet u kellna klassifikazzjoni ħażina ta' ċerta strumenti. Għal daqstant naħseb li dak kien l-ar żmien possibbli li sena nikkonsidraw u d-data set irdu nkomplu naħdmu u niġbru iktar minna il-likwidità tvarja ħafna bażi ta' jekk għandek periodi kalmi jew ta' stress ta' so għadha stan tanna bżon ta' kalibrazzjoni ferm aħjar. Il-talba tiegħi hi li aħna dejjem ridna li il-fixed market speċjalment dawk tal-bonds jiġu mirati aħna ridna tranzizzjoni u mhux rivoluzzjoni nafu l-istwiq Amerikani kienu leħqu il-trasparenza post-trade biss fuq l-iktar 20 bond likwidu fid-dinja għal stant ma' ma pretendejniex li nilħu l-istess referenza għal pre u l-post trade f'daqsak qaser żmien meta ħadd ma rexxu li jagħmilha sissa. Aħna irridu nkunu ċerti illi dawn it-tip ta' trading ta' darba u tnejn kuljum ma jiġix ikkonsiderat likwidu u rridu niddefinixxu suq likwidu bħala suq illi għandu xerrejja lesti jixtru fuq bażi kontinwa jekk fimtu l-Kumitat ta' Sulmaris għandi tibbażar hekk fuq sinjali ta' ħruġ għal stant għandek kalibrazzjoni li torqod tinqas minn 10% tal-bonds u di mhux ta' problema lina jekk dan għax huma likwidi aħna ma tajnikx ċifra u ma nipretendux li kollok waħda li nant. Nemnu li l-analizi ta' dejna ma twassalniex, ma nix twassal għal ċifri minimi. Jekk ikona dejta set taħjar fil-medal qasira jridu garanzija li ħajkun hemm rikalibrar. Jekk taraw il-livelli li għażiltu minn kelli temnu li hemm likwidità jekk kellhom dannu fuq l-investiment tas suq tagħna. Hemm mekkaniżmu illi forsi tkun tista' tneħħi dan il-rekwizit għal pure post trade li tkun fis-sajt naf illi forsi għamilna ċerta limiti arbitrari bizna ċerta limiti li kellna ma oħrajn aħna rridu li konna skeda usa u mhux dawn l-iskadenza ta' tliet xhur li għandna lissa. I don't see Cora. Kora ma mxat nara fis sala għadda stant naddu għal Fabio Tommasi. Thank you, Chair. I have... Grazie, Sir President, jiena MEP tal level 2 u meta għajt il file għet li forsi kun iktar interessanti illi naqra unitalem l emblament direttorju ta' xi sħiħa mill inqot naqra dan id-dokument. Imma mbagħad aċċettajtu il-dokument kif inhu mela dwar id-derivattivi Il-metodologija għandha tiġi applikata għall awtoritajiet ta' kontenut ta' jkun hemm il-limiti tal-pożizzjonijiet. Hawnhekk qegħdin naraw illi traders innovattivi sa 25% ta' deliverable supply u 15% varjazzjoni ġifiri minn 10 sa 40% għabbażi tal-istat membru. Nemnu illi din hija u li għawes jekk għandek din il-persentaċ sa 40% għal trader individwali wieħed dan il-marġni għandu jkun differenti jekk tkun qed tasal id-data in kwestjoni tal-kuntratt. ħajkun hemm livell iffissat għas-suq illi taħtu ma jkunx hemm bżonn ta' rapportar nishtuħa kun bax ħalli kwanna disponibli fidejna kemm jista' jkun informazzjoni għaliex nemnu li l-trasparenza tas-suq hija vantaġġuża. U ma narawx effetti negattivi minna. ġiproset ċifra ta' 30 din hija ola olja ħafna anke meta qabel ma' dik tal-Amerika li għandhom 20. Terġa' s-suq tagħna u aktar frammentat minn dak Amerikan u jkun aħjar illi kikun zommu ċifra ta' xi għaxra ngħidu aħna. U nerġgħu nirvedu din il-pożizzjoni fil-qudiem. dwar l-investiment u l-protezzjoni tal-konsumaturi palma smajna Msnira Fabregas għandi perspettiva kemm xejn differenti għaliex inħoss li l-biċċa kbira tal-kumpaniji żaru medji. Is-suq kapitali mhux xi sors kbir ta' finanzjament għalihom anke fejn xira jiena nemmen illi jekk tiġi aċċettata riċerka ta' partijiet terzi jistgħu jagħmlu dan meta huma qegħdin ħalsu għall riċerka b'mod dirett jom meta minn ring fenced account ma narax problema illi niksbu ktar trasparenza illa li dan huwa parti mill-proċess. Jekk inti tittamel din it-tip ta' riċerka jrid ikollok trasparenza l klient finali u ma nemminx illi dan l-servizz in kwestjoni ħajamlu għali wisq. Inkella? tkun qed toħloq konflitt ta' interess. Ikollok sussidju moħbi jekk ikollok min qed jitlob għal servizz u servizz għandu prezz dan dan huwa kollu parti mill-proċess tas-suq. Issa dwar high frequency traders għandek numru ta' għażliet u minn xiex noqgħod intennihom kollha hawnhekk. It-tieni għażla ma dan ukollu. kollu hija li jkollok iktar minn erba' messaġġi kull sekonda dak jiġi konsidrat għal valur partikolari dak jiġi konsidrat high frequency trader. Jew inkella għabbażi tal numru sa' ikkanċellar u tħassir illi jisir minn dawn l-azliet. Issa, dwar il-rekalibrazzjoni, din titerġa tiġi diskussa minn ġdid fil-ġejjieni għabbażi ta' definizzjonijiet li nkunu għażelna għal high frequency traders. Sven Gold. Well, Sven uh, issa. Grazzi. Id-diskussjoni u rrid diġa' dak li ħanamlu, dak li qed nagħmlu b'dan il-mifid mifi huwa tant huwa kompless jekk tara anke dokumenti ta' konsultazzjoni. Tant um, input differenti min jgħid li jifhem il-konsegwenzi ta' dak kollu li qegħdin nagħmlu qed jeżaġera il-potenzjal tiegħu naħseb din hija l-problema ta' kif inmexxu leġiżlazzjoni fejn inti jkollok biċċa waħda u fiha taġen bosta suġġetti differenti. Idun nkunu onesti, mhux qed nxeklu l kredibilta tagħna, id-dinja hija post komplikat. U l-leġiżlazzjoni mhux qiegħda tiffaċilita jew tissemplifika id-dinja. Id-demokrazija qegħdin hawnhekk inġabduha għal-limitu tagħha għanna problema fundamentali għonek mod partikolari bid-direttiva u iċxol ta' follow-up li u dim. Jena li xanna la' oħra s-san ixtin nifoka fuq żewġ kustanijiet. L-għanet. Id-direttiva ta' tal-komitajiet nixtieq ngħid il-kredibilità ta' dan il-Parlament hija imxekla jekk il-xogħol ta' livell tnejn narawħa bħala soluzzjoni ta' soluzzjoni għal għal tuħ tal loopholes, eccetera, imbosta u qasma oħrajn li huma ta' tħassib nemmen illi dan il-reġim irrit jaħdem b'mod xira l reġdan huwa dak li qegħdin jistennew iċ-ċittadini tagħna dwar protezzjoni tal-konsumaturi hemm numru ta' osmoħrajn. oħrajn. Nibda forsi għal is-sappun ġenerali, irridu nirriflettu dwar il-konsultazzjonijiet mal partijiet interessati f'bosta punti rajna illi l pariru ġenerali ta' eżma kien fil-fatt L-intenzjoni prinċipali kienet u dwar dettati u tiftaħ diskussjoni oħrajn il-protezzjoni tal-konsumaturi. Smajna il-ħna jajtu minnaħat tal-lobbies kien hemm anke l-perspettiva tal-konsumatur fil-konsultazzjoni oriġinali għal daqstant il-kol nafu illi hemm kemm xejn ta' inklinazzjoni lejn il beħa u ferm inqas lejn in-naħa tat-talba u tal-konsumatur kien hemm forsi anki nuqqas taf minn ċert elementi u nsemmi żewġ elementi jekk trid tkun ċar pereżempju u jkollok bażi indipendenti f'termini ta' parir, toti ta' parir. Tittiċċara dejjem jekk il-parir jingħatax fuq bażi indipendenti u dak li ħarġu bih eżma ma jorboċ ma livell wieħed u il-Kummissjoni għandha tmur lura l-pożizzjoni oriġinali. tista forsi tara kif tista twassal rizultati riżultati l burokrazija zejra. sejda iżda jekk għandek inducement li trid toħroġ b'riżultat li għaddastant trid tara proporzjonalità jiena dan naqbel miegħu għaliex it-test inkella ta' livell wieħed ma jagħmilx sens għaliex il-livell f'test wieħed jgħid li l-industrijas għandhom iwasslu għal titjib fil-kwalità jekk ħalla s-industriment trid tara riżultat. Nistgħu noqogħdu niddiskutu id-dettalji tagħha wkoll il-qudiem. Iżda nemmen ma l-punt ta' jkun hemm proporzjonalità aktar dwar dan eventwalment fil tagħna nittama il-Kummissjoni il kummissjoni u eżma u koll fil-ruoli rispettivi tagħhom. Isegwu l-intenzjonijiet tal livellu wieħed. U naqbel ma' Sinjura Dodd hawnhekk. Il-dibattitu qed jiffoka fuq l-istabilità u tkabbir. Il-kriżi finanzjarja faqqat, u nifakkar dan għaliex użajna bħala stimolu finanzjarju l-element prudenzjarju. Għadda stant, swieq mandom xieġu kompromessi il għaliex hemm qed jgħid li dan qed jirriskja li ma jkunx hemm iktar tkabbir. Tant intnefqu flus pubbliċi u tant intilfu xogħlijiet għal waqajna dik il-sikin nasbek stimolu jekk kabir, kabbir iva trit, swieq kapitali li jaħdmu tajjeb. L-ewwel iżda ma rridux ninsew li dan mhux ir-wol tagħna illi lex qegħdin in infixklu l-affarijiet. Grazzi Sven il għaliex tassew ijat jafas il-ħin nista forsi nisuġġerixxi illi eżma u l-Kummissjoni ikollhom tweġiba qasira u eventwalment ikollna żiet opportunitajiet nitlu fid-dettall tal kustjonijiet U xejrit kollha fil-pożizzjoni tal-Parlament nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lilek issa tolbok tkun kemm jista' jkun konċis. Mhux se jkun faċli minħabba il-numru ta' mistoqsijiet li l-effetti komplessità ta' din il ta' regolament ta' leġislazzjoni imma se niprofa inżom fil-qosor kemm jista' jkun. Kien hemm bosta punt importanti li ġew imresqa imżon ninsib bilanċ. Forsi nibda b'xi kummenti ġenerali. Ovvjament, aħna naħdmu fezma għabbażi ta' test ta' livell wieħed bla dubju ta' xejn, memx bżon ikun hemm debattitu illum it-test livell wieħed huwa il-matriċi, il-bażi fuq kif hemm bżonn nimplementaw l-istandards tekniċi u l-parir tekniku. U dan huwa importanti ħafna biex norjentaw il-ħidma tagħna. Kummenti fuq il-flessibilità u l-aġilità kienu biex identifikaw li fuq ċerti mid-deċiżjoni li hemm bżonn ikonna jew nieħdu jew forsi qegħdin nieħdu huma deċiżjonijiet fuq meda qasira ta' żmien. Pereżempju, kien hemm debattitu fuq il-monitoraġġ u l-impatt tal-taxises u imbidluhom malajr għax ikun hemm forsi impatt negattiv fuq is-suq naċċettaw il-fatt li dan ikun permezz ta' standards tekniċi imma hemm bżonn ta' disa' xhur biex insolvu l-affarijiet fuq il-linji gwida nixtieq insemmi il l-biċċa kbira tal-linji gwida li naħdmu fuqhom issa jiġu mit-test ta' livell wieħed huma abbasi tal-orjentazzjonijiet mill-Parlament u d-deċiżjonijiet mill-Parlament u l-Kunsill. Għalek il-linji gwida fuq il-prodotti komplessi fuq il-ħiliet, il-kompetenzi, l-arfin tal-kumpaniji tal-investimentu l-istaff huma abbażi ta' ħtiġijiet diretti mill-test ta' livell wieħed bl-istess fl-istess waqt ma nistax eh, nwara pil-fat illi dawn il-linji gwida kif għallu kol is-sur Fever il suċċess ta' high frequency trading u dak li hemm fil-Mifid 2 issa bdow bħala linji gwida fl-2011 mill-esma u tajab ħafna li issa qegħdin neġaw narawhom mod formali taħt mifit 2 imma naħseb waħda mir-raġunijiet nirraġiċu għal problemi eh, pass maġġel u għal fatt li kena dan l-istrument tal-linji gwida. Permettu li jessa nitkellem xiftit fuq kwistjonijiet speċifiċi. L-ewwel net fuq l-inducement. Jiena naħseb li dak li provajna namlu jekk inħares moċċar fit-test tal-livell wieħed hemm din ir-rabta bejn il-fatt li wieħed jirċevi l-inducement u t-tip e, tal-kwalità testu ċar ħafna din ir-rabta hija ċara tqas il-kristall u dan huwa rifless ukoll fil-palir aħħari lill-Kummissjoni. Naħseb kien hemm xi kummenti fuq il-bidliet meta mqabla għal dokument tagħna ta' Mejju qed nitkellem fuq dokument ta' konsultazzjoni nixtieq insemmi hawnhekk illi il-fatt illi ma semmejniex mod espliċitu iktar jekk kien nekkaw parir indipendenti jew le dan huwa livell wieħed dan mhux u tagħmel parti minn livell wieħed. Fuq il-fatt li forsi kien hemm xi ftit ġufija nixtieq insemmi illi xi wħud membri tal-komunità -tal beħta l-imnut e, rridu li nbidlu xiftit mill parieri li tajna u lek ma nishtiqx nissuġerixi li dan huwa imbuttat mill-industrija imma waħda mir-raġunijiet tal-aġġan l-ġustament huwa mħabba reazzjoni mill-partit interessati u għabbasi ta' dan aħna biddinna il-parir aħħari tagħna fuq ir-riċerka u l-kelma issa lill-kollega tiegħi biex jitkellem fuq l-arranġamenti prattiċi fuq ir-riċerka malar malar. Għalina, il-level wieħed kien pittost ċar jgħid illi ir-riċerka illi hija gratis mill-broker għal manager tal portfolio jo hemm bżonn ikun hemm semmi bħala inducement u dan mhuwiex permess din deċiżjoni tal-livell wieħed u għalhekk minħabba din id-deċiżjoni kellna bil-fors morru għal mudell separat distint għalek huwa model aħjar fejn separaw il-suq għall-esekuzzjoni u s-suq għall-riċerka għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi hekk il-suq jopera aħjar Fuq il-punt eh, negattiv għal riċerka fuq l-SMI Samson naraw l-elementi fuq eh, mux riċerka mux bizet fuq l-SMI diġa zvilupajnija dawn dan l-axħar snin, ġifiri sistema jħedġeġ pjuttost riċerka l-SMI, so diffiċli wieħed jgħajtek għax jekk wieħed jara kopertura f'dan l-istadju biex is-suq isir iktar trasparenti u jkun hemm rabta ċara bejn ir-riċerka u l-possibilità għal portfolio manager illi ħallas għalija din ir-riċerka jekk eh, hija ta' valur, suppost fl-aħħar mill-aħħar dan ikun nifisser operat aħjar ta' dan is-suq. Issa, u jekk nikonsidraw ħafna mill-argumenti jiena hemm bżonn nażel fost dawn l-argumenti. Ma tantx qed nieħu gost nażel imma hemm bżonn illi nispjega l-parti fuq l-arranġamenti prattiċi u il riċerka u issa nixtieq insaqsi lil kollega biex jitkellem fuq is-systemic internalizer u il-commodity position limits fuq it-trasparenza għax naħseb illi dan jiġi mill-proċess ta' konsultazzjoni kien hemm bosta kommenti fuq dan is-suġġett minn banda waħda naħseb hemm bżonn nirrispettaw l-intenzjoni tal-livell wieħed li jmorru għall-iktar trasparenza ta' swieq mhux dawk biss tal-ekwitajiet, inklusi il swiq suq ta' titli. E, L-10% mhuwiex livell minimum imma biex nindikaw il-proposta attwali li mi minnaħa tal-ezma nirrekonoxxu il-kwistjonijiet fuq e, kalibrazzjoni suffiċenti tal-proposta minnaħa tagħna li għamilna f'Diċembru u għalhekk issa qegħdin naraw kif nistgħu naġġustaw, nirraffinaw għax qegħdin naraw iva illi il-proposta nistaw intejbuha. Fl-istess waqt, ovvjament, hemm bżonn nikkonsidraw bħala kumment ġeneral nista' ngħid li aħna konvinti Ovvjament, illi jemson nikonna trasparenza biex ittejbu tejbu l-operat ta' dan is-suq, u għalhekk nikkonsidra illi l-ħidma tagħna bħala nies eh, tekniċi jiġu rispettati jekk ikun hemm iktar suq b'saħħtu. U għalhekk dam wiex debattitu fuq l-għana ħari imma fuq il-kalibrazzjoni ġusta. Ta' dawn il-kriterji u ħtiġijiet ta' trasparenza artikli u nemmen illi skont dak li għajt il-bord tal-esma imma naħseb illi l-parir aħari se jkun differenti u diġaġi kalibrat. Meta qabbel mal-proposti bikrin tagħna fil-qosor ħafna tridni niqafaw jew għandi xi minuta jew tnejn. <laughs> Mistoqsija pjuttost faċli, u naf li ma se tkun qed tweġiba. Iva, le hemm bżonn illi nipprovaw nagħlqu hawnhekk tikkonkludi jekk jogħġbok. Għax għandna punt ieħor li diġà eh, il-ħenet jafas diġa' l-10 u nofs. U nixtieq ukoll nitkellem fuq is-suġġett liħor kummissjoni għandek bżonn forsi tagħmel ir-replika tija, grazzi ħafna President minna naħa tagħna, nixtieq nirringrazzjawkom għall kummenti tagħkom tar-rapporter, tax-shadow rapporter ta' kulħadd u dawn se jgħinuna ħafna biex nimxu l-qoddim fi riflessjoni tana. finnet naħdmu mod partikolari fuq l-atti delegati. Grazzi ħafna tajjeb wisq. Mela, issa morru għas CSDR. Nishtiq nirringrazza mill-ġdid eh, Stefan Major kif ukoll il-direttur tal-IBA u Patrick Barson minnaħa tal-Kummissjoni u nistedinkom biex tagħtu introduzzjoni aħjira jekk hu possibbli jekk joġbok iqsar minn introduzzjoni li kellna qabel għax issa għanna puntiħor fuq l-agenda tagħna u l-ħin qed jafas. Mela mela jekk jiġobkom mela. Mela, minħabba l-ħin qed jafas kif qed tajt int, President, nistgħu forsi l biex nintroduċi ngħaddi l-kelma minnu fih l-LBA jekk qed tgħinek. Ovvjament ta' interess għalija wkoll għax ovvjament għandi trejn ukoll biex naqbad. Mela, l-IBA mal-ewwel mela, dritt dritt. Grazzi ħafna, Presidenti, na kol se niprofa nżom fil-qosor ħafna. Il-mandat tal-IBA skont csdr jiffoka fuq tlet oqsma. u mod limitat, veru, imma huma kollha kwistjonijiet kritiċi għall-operat tiegħu. L-ewwel huwa capital requirements għal CSDs mod ġenerali u mbagħad il-kapital u surcharge għal intraday credit risk għal CSDs illi għet joffru servizzi ta', ta bank kif ukoll servizz anċellarju mbagħad il-qafas għal eh, kejl u eh, tal-likwidità inkluż l-intraday credit. L-iktar żvilupp importanti li nista' naqsam magħkom huwa il-dokument ta' konsultazzjoni fuq standard tekniku ħata li bieġa dan ġi publikat u l-iskadenza għat tweġibiet huwa fl-aħħar ta' April. Jiddependi mill-tweġibiet u mill-livell ta' tweġibiet naraw sfida biex nkunu nistaw eh, nirrispettaw l-iskadenza ta' 9 Ġunju. Eh, se nkunu forsi se konna naqra minn imma qed naħdmu ħafna biex nirrispettaw din l-iskadenza. Dan huwa eh, CP ambizzjuż u ċerti mill-punti huma kontroversjali għall-aħħar attiraw ħafna kummenti fil-fażi ta' abbozzar mill-Istat membri illi għandhom daw is-CSDs internazzjonali. Hemm bżonn illi ngħid ukoll moċċar illi l-kollaborazzjoni fl-abbozzar ta' dawn standards tekniċi l-kollaborazzjoni ma' l-ESMA mal-Komissjoni Ewropea u ma' sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali kienet waħda eċċellenti u l-istituzzjoni eh, Ewropej kollha taw il-kontribuzzjoni tagħhom, kummenti faqthom tagħhom adottajnihom u hemm kunsens wiesa ħafna fost istituzzjonijiet Ewropej fuq dan l-abbozz. Jekk issa nista' sustanza tas-suġġett, l-IBA baza ruħu fuq il-qafas eh, tal-CDR għal Eh, l-afa għal-afas emir u kol minħabba il-standards tekniċi xol sottomess mill-IBA u mill-ESMA, rajna u kol prinċipi tal-Eoskor għall-infrastruttura u rajna u kol il-qafas tal-Komitat ta' Basel għal monitorraċ tal-likwidità u għalhekk aħna qed nipprovaw insomma konsistenza fost dawn il-biċċiet tal leġislazzjoni. Globalment kif ukoll fl-ambjent Ewropew biex ikollna approċċ dejjem konsistenti u koerenti. Issa xi ftit kummenti minn naħa tiegħi se nipprova nżomm fil-qosor ħafna fuq dawn it-tlet oqsma fuq is-sostanza ġifieri l-ewwel punt U fuq il tiġijiet ta' kapital li applikawa CSDs kollha. Aħna konna konxi ħafna tal-ħtiġa li nipprovdu inċentivi għas CSDs biex ikun hemm sistema monitoraġġ b'saħħtu. Mod partikolari CSDs se jiġu mitlubin li jkollhom stress test fuq il-riskju kummerċali u għalhekk dawn huma mitluba missi RDR eh, test level wieħed u dawn il-kriterji wkoll tistgħu tarawhom fl-abbozz. Dawn ix-xenarji huma parti integrali tal-kalkolu tal-ħtiġijiet ta' kapital u nistennew li CSDs seffokaw ħafna fuqhom. Issa n-numru ta' charges bazati fuq ir-riskju huma inklusi u ma jirrispettaw il-CIR kif ukoll ir-regoli żviluppati fil 2012 għal CCPs. Fejn is-CSDs għandhom liċenzja bħala bank jistaw jużaw iktar definizzjoni ta' CDR kif jipermetti l-RTS. Ek jevitaw duplikar dupl u nistanajt ukoll li dawn il-ħtiġijiet ta' kapitali mhumiex kontroversali mill-perspettiva teknika. Issa imur għattini punt li huwa l-iktar wieħed kontroversjali fil-labbozz ta' standards tekniċi iġifiri ħtiġijiet anċillari għal ħtiġijiet addizzjonali għal intraday credit risk. Għal CSDs li qed jipprovdu intraday credit għal partiċipanti mikro għalhekk dan huwa il dan huwa suġġett l-iktar ikkontestat tal-abbozz. Aħna provajna nsibu bilanċ, bilanċ tajjeb bejn il-fatt li nkunu konservativi u minn banda l-oħra li permettu l CSDs li operaw speċjalment il-dawk il-CSDs gbar internazzjonali ħafna illi joperaw f'metodu fejn hemm ħafna moniti. Mħabba is-surcharge ma jfissirx li hemm ekwivalenza fir-regolament tal-bank u għalhekk il-kalibrazzjoni hija diffiċli u l-BA fil-dokument ta' konsultazzjoni adottat approċ konservativ għall-aħħar. Maħna qed nikkonsultaw fuq dan l-approċ u qed nistennew illi ikunem numru ta' tweġibiet. Issa, il-mod tagħna, l-approċċ tagħna għal dan dawn il-ħidżiet huwa li CSDs l-ewwel net ikollhom jikkalkolaw l-iktar exposure intraday għal sena ta' kalendarju, il-peak exposure qed jimsejjaħ tal-aħħar parti tal-sena ta' kalibrazzjoni CSD se jkollhom jassumu dawn il-peak exposures bħala il-tmim tal-exposure jikkapu jumbat jikalkolaw eh, skont eh, l-iktar level o li introduċejna u kol stress test għal valu kolaterali u għassumajna telf ta' 10% wara it-naqis eh, fuq il-collateral u għabbasi ta' dawn assunzjonijiet bżonn jikkalkulaw ħtiġijiet ta' kapital tagħhom għabbasi tal forz standardizzat jew eh, b'ximot ieħor jekk permess. Dan forsi huwa approċ konservativ ħafna f'konformità għal kriterji ta' test ta' livell wieħed u il- mandat mill-Parlament u aħna nistennew li l-kalibrazzjoni Eh, se tkun suġġett ta' eh, dibattitu intensiv. Nixtieq issa nitkellem fuq it-tlet tlet punt l-implementazzjoni mħabba dawn l-estiġiet u maġodda ġodda għas-CSDs se jkollhom bżonn li jkollhom il-ħin biex jibnu jidaħluhom fis-sistemi tagħhom. Imħabba dawn l-intradate credit exposure se jkollhom bżonn l-istatistika ta' sena biex jistabbilixxu level l-iktar qoli tal-exposure tagħhom u għalek l-iskadenzi se jkun element, se jkunu element ukoll kritiku ta' dawn il-konsultazzjonijiet minħabba l-implikazzjonijiet għall-operat fl-implementazzjoni dawn il-ħtiġijiet. Jina niqaf għaw dawn it-tlet kummenti fuq is-sustanza u nistenna bil-ħerqa mela diskussjoni li se jkollna. Grazzi ħafna, kummissjoni issa. Grazzi ħafna, President, tkellem fil-qosor, aħna nilqaw dawn il-diskussjoni bilaterali li qed ma mal meps kif ukoll dawn il-laqat regolari li għandna ma' rapporters u shadow rapporters fil-preżenza ta' dawn l-aġenziji. Ovvjament id-dettall huwa dejjem importanti ħafna, Sur President, u intkom smajtu mid diskussjoni fuq il-MIFID u fuq CSDR e li aħna kwasi kwasi qed nipprovaw nagħmlu l-impossibbli biex dawn id-dettalji ikunu tajbin. Aħna nagħtu ħafna valuri dawn il-laqat għax aħna pala istituzzjoniet għanna bżon nevitaw konsekwenzi mux mistennin u soluzzjoniet mux mistennin għax dawn jistaw forsi jaslu minn eh, min, min dawn il-tralogu ma l-istituzzjoniet Ewropej hemm 30 CSDs u 2 ICSDs fl-Ewropa. Ma tantx hemm meta mqabbel mal-banek jew kumpaniji ta' investiment imma fattu li dawn is-CSDs jikkontrollaw kważi kwadriljun ta' euro ta' securities li huma maħruġa fl-ekonomija tagħna huma importanti il-standards tekniċi illi qed jaħdmu fuqhom l-aġenziji għal kummissjoni kopru tlet oqsma ewlenin li qegħdin naraw bir-raqqa ħafna mal-aġenziji kabir ekonomiku, il-kapaċità tas-suq u r-riskju. Se nitkellem fuq dawn L-ewwel nett, eh, kabbir ekonomiku, eh, settlement discipline u tkabbir morru it fit. Qegħdin naraw viċin ħafna kif il-proposti tal level 2 mill-esma mod partikolari se jkollhom impatt fuq it-tkabbir tas-suq tal-SMI. Sinja e. ħaġa kritika, għandna bżonn ta' deterrent, għandna bżonn ta' livell ta' kastigi, ta' pieni, u għalhekk ħadd għa kontra għax hekk le mhux se jkun hemm soluzzjoni hemm bżonn ukoll skadenzi adattati. Problema hija l-kalibrazzjoni għall-SMEs u għat tkabbi tas-swieq tal-SMEs mod partikolari hemm bżonn nevitaw nilimitaw aċċess għall-SMEs għas-swieq ta' kapital dan hu ikun kontraproduttiv miex l-intenzjoni mhux se jkun hemm likwidità f'dawn is-swieq. Jrid ikun hemm flessibilità fuq livell wieħed aħna daħħalniha għas CSDR fit trialogu b'mod speċifiku għadin naħmu mill ħafna ma' rapporters u ma' shadow rapporters u ma' lesma biex nużaw din il-flessibilita u nimmonitorawa mill-qrib ħafna u se nasib nismaw xaħġa fuq aktar tard. Umbat il- it-kabbir u l-kapacita eh, tas-su. Sur Gigor għal eh, u kien punt importanti mhix kwistjoni tas-sigurtà imma s sigurta u l-effiċenza bżonn jaħdmu flimkien eat feet u għalek għanna bżon ninsibu soluzzjonijiet tajbin fuq level 2 u natu iż-żmien l-suq biex adatta ruħu. Minu issa responsabli għal xiri jekk jek ikun hemm falliment tal-proċess ta' soluzzjoni. Il-CSD, il-post, eh, f'ħafna każijiet jekk l-affarijiet mhumiex tajbin, pozittivi qed issaqsi l-infrastruttura illi jixtra securities li ma jistax jixtri, m'għandux il-ħiliet jew ir-responsabilità u għalhekk dan huwa kruċali u s-suq għandu bżonn il-ħin biex adatta ruħu miex kwistjoni ta' pressjoni, ta' lobbying, jew id-dini biss il-fatt li sistemi tal-IT u t-testjar hemm bżonn isiru il-Bank Ċentrali Ewropew regolaturi kif ukoll partijiet interessati kollha saqsu għal eh, phasing in ta' 24 xar għal dawn id-dħul ta' miżuri. Dan mhumiex mhumiex fuq il-livell eh, wieħed, hawnhekk kellna opportunità u ma ħtafniex eh, fil-diskussjoni imma eh, eżma titina prova biex nimxu l-qoddim u għalhekk qegħdin nipprovaw infittxu u nsibu dawn il-miżuri. Issa s-sigurtà l-ICSDs dawn dawn il-żewġ entitajiet ku fl-aħħar ta' kull ġurnata dawn li tnejn ICT se jkollhom credit exposure ta' xi 80 biljun euro fit-tmim ta' kull jum. Ta' mhux kopert mill leġislazzjoni bankarja u il-Parlament Ewropew iddeċida illi jkopri wara 20 sena li dan mamlux fil-leġislazzjoni bankarja biex ikopri dawn ir-riski f'CSDR U għalek din kienet l tal-Parlament, aħna nappoġġaw il-Parlament qed insegu rib ħafna l-iżviluppi u kuntenti li BA ukoll qed tara li kollha approċċ konservattiv biex tkopri dawn ir-riski. Issa l-aħħar punt it-timing iskadenzi 18 ta' ġunju għandna bżonn dawn l-standards għal-Komissjoni biex tpoġġi dawn il-proposti wara mbagħad is-sajf, ġifieri f'Settembru jew Ottubru biex jiġu adottati tmiem is-sena. Ma għandna bżonn ta' analisi qabla l-kost ma' benefiċċju. Bil-forsi di l hekk u b'din it-tip ta' analisi il-Parlament, il-Komissjoni u il-Kunsill se jkollhom dik il-fiduċa biex ikun jistgħu jadottaw regolamenti tal komissjoni u jimplementaw dawn l-istandards. Grazzi ħafna President. Thank you very much. Go immediately the floor to Kate Swinburne. Grazzi ħafna sa Kate Swinburne, il-rapporter. Grazzi ħafna. Sir President, u grazzi ħafna l-lezma, l-Kummissjoni, u l-Lipjan. Jena nishtiq nejt li fil-fat aħna qed ikunna kellna ħafna diskussjonijiet ġifiri naħseb li nista' nitkellem biss fuq eh, dawk ta' dawk il-punti ta' importanza kbira dwar il-riskela l-aċċess internazzjonali għal sbs u, u anka aħna kellna ħafna tassib ukoll fuq il-tip ta' pin li kienu stabiliti ġifri mhux ħanqod tħol fid-dettall minħabba illi dawn jinsabu fil-rekord pubbliku iżda hemm ċertu kwistjonijiet li nixtieq niddiskuti f'dan il-forum mal esma un it-tielet punt huwa fuq li bieħi fuq dak li għadu kemm għal innas il-farkus l-ewwel kwistjoni li nixtieq nitkellem dwarha hija xi ħaġa li nixtieq nitċarġi ġifieri li rridu naraw li l-kategorija tal-suq ta' tkabbir rid ikun ta' suċċessa biex nagħmlu hekk kull regolament finanzjarju rrit jaraf il- suq ta' tkabbir tal-SMEs bħala kategorija u regoli rridu jkunu xirqa propju għal dik il-kategorija. Ġifiri l-gruppi politiċi jena nitlobhom sabiex jispeċifikaw sistema differenti għal dawn l-iswieq ta' tkabbir tal smis U aħna minnija ċara li għandu jkun hemm perjodu estis sabiex jintalab ix-xiri għandin kategorija. Zdaħna ma speċifikajniex ma speċifikajniex il-proċess kollu taċċiri minħabba li dan ix-xogħol ħallini fidejn leżma. U rissaqna ċertu premessi fil-premessi ta' 15 għadin ngħidu li dawn ir-regoli ħajkunu adattati għall karatteristiċi speċifiċi ta' swi u dawn il-karatteristiċi għandhom ikunu definiti ġifiri aħna diġa speċifikajna illi għandhom ikunu trattati b'mod differenti ġifiri u għal-konsultazzjoni kolli nejt li jina daqxej disappuntata sabiex impoġija b'mod diplomatiku li għadin nifirdu il-suq M'żewġ kategoriji dak li huwa kudu dak li mhuwiex. Issa aħna konna rajnu dan kollu bħala kategorija waħda, ġifieri jiena nixtieq nissuġġerixxi illi s-suq tal-kapitali jkun trattati bħala suq wieħed u dan nixtieq li jkun rifless fuq eh, dan il-livell. Aparti minn hekk jiena nixtieq riveri għal viżjoni sieħa tal-kapital aħna nafu illi meta nistabilixxu kulleġġ dan ifisser li kulħadd kellu ċertu exposure u iżda dan jista' jkun illi ma jkunx possibbli, staħna ma ħsibniex illi seta ikun hemm livelli illi jinkludu banek ċentrali jew ċertu muniti nazzjonali aħna sibna li din ħad tkun deċiżjoni analitika u deċiżjoni raġonevoli tista' tina idea tal-regolaturi li huma involuti. Ġifiri jiena naħseb li dan il-5% tal-Banek ċentrali dak għandu xieqsam il-moniti, naħseb li 5% tista' tkun eh, numru pjuttost kbir u jkollu impatt konsiderevoli fuq il-pajis partikolari, iżda mhux fuq il-CSDs. Issa, mbagħad nixtieq nitkellem ukoll fuq il-konsultazzjoni tal-EBA, naħseb li xejn ta' sfortuna għalli dan kollu jgħat jaqalura mill-konsultazzjoni li kanna ma l-ezma aħna nafu x'kienu il-problemi li nkunu konsistenti fuq il-livell internazzjonali. Iżda jiena daqsxejn imħasba nkwetata fuq il-fatt li rrida politika u hekk kienet illi naċċettaw illi il-modelli integrati jistgħu jeżistu fuq l-istess livell ma daw tal liġenzji tal-banek issa id-deċizjoni oriġinali tal-Kummissjoni kienet li nisseparaw iż-żewġ affarijiet u nisseparawhom f'żewġ entitajiet legali, za fl-istessin il-parlament għal illi għandu jkunem triq tan-nofs ħalli bekk aħna nirriflettu il-modelli differenti kummerċjali li għandhom jitqisu permezz ta' din il-miżata tal-kapital u r rekwiżit tal-kapital u din is-serċerġ tal-kapital għal dawn l-attivitajiet tal-intraday. Issa jekk aħna nirreferu għal livell soddisfattiv aħna dak li aħna ma nixtiequx naraw li ma jkunx hemm surcharge addizzjonali tkun imposta fuq l-attivitajiet u r-riskju intraday. Jiena naħseb li jekk dan fil-fatt ikun eh, stabilit fuq livell zero dan ifisser li fil-fatt ma jintlaħa il-kulħat jgħid li rrida politika ma kienet konfermata. Minkejja li jiena konservattiva jiena naħseb li dan għandu jkun xejn fuq livell fuq minn zero. Mish jidilkom jiena fuq li ma livell għandkom tistabilixxu da daqsxejn iktar minn zero żgur. Burkard, grazzi ħafna. Sur President, jina minħabba li għadda daqxejn hi mux għazin nishtiq nifuka fuq l-iktar punti ewlenin. Fit-test ta' direttiva din nejdu li eh, dawn il-titoli fil-fat għandhom ċertu regoli interni u koll jridu jkunu konsidrati. Issa l-esma edha tobbliga u koll bċaħġa ħaġa ġdida, ġifiri illi dan kollu ħajkollu rwol ukoll fl-inducement u fil-xiri. Issa jiena nixtieq insaqsi, allura x'kien x'kienet ir-raġuni għal din il-proposta tal-eżma jiena naħseb illi jiena għandi dubju tiegħi fuq din dan l-obbligu minħabba l-profil tal-riskju tal csd sija aħna nixtiequ li nżommu dan fuq livell kemm jista' jkun baxxa parti minn hekk nixtieq ngħid li l-periodu ta' żmien li aħna għandna bħalissa b'dak għandu x'jaqsam id-disciplina tal- ta' settlement u il-dati ta' skadenza securities naħseb li għawek u koll imżon li naraw li konna regoli xirqa naħseb li rridu naslu fuq eh, livell li naraw li dawn l-intraday activities u dawn il disciplina ta' settlement tkun xi ħaġa li tista' tenna u mhux eh, kif inni huma proposti u mfasslin hekk naħabba li naħsbu li dawn jistgħu jkunu ta' dannu għalina. Grazzi ħafna Annalise Dot. Grazzi ħafna Sur President, jiena naħseb li ħasra li ma tantx għandna ħin sabiex niddiskutu dan il-punt bdejna 20 minuta tard u dawk li għadhom kemm daħlu forsi ma sanċ qed sindunaw jew jifmu fuq xi xedin nitkellmu sakemm ma kienu hawnhekk dan l-aħħar perjodu. Jiena nixtieq illi nirringrazzja l-Shadow Reporters kif ukoll l-Esma l-Kummissjoni. Naqbel ma dak kollu illi intqal dwar l-intenzjoni tal-miżuri tal-level numru wieħed u kif aħna nistgħu niskuraw li dawn il-miżuri huma riflessi fl-standard tekniċi l-ewwel net mod tekniku f'dak li għandu x'jaqsam id-disciplina ta' settlement. Naħseb li naqbel mal-Kummissjoni u dak li qalu illi dan għandu jakkumpanja li tkabbir ekonomiku iżda kif qalu oħrajn aħna daqsxejn imħazbin dwar dan l-approċċ li aħna nżidu id-disciplina tal-settlement u illi aħna nistabliċu l-ura pieni xirqa, jiena naħseb li situazzjoni tkun effukata fuq l-ispejjeż tas self ta', ta sigurta partikolari, ta' security partikolari, din tidher li jidher li daqsxejn komplessa. Issa ma nafx nistgħux nużaw perjodu partikolari, per eżempju, ta' żmien jekk nistgħux nużaw eh, din il-baż. Naħseb li dan jista' jkun approċċ aħjar issa fuq il-perjodu dedikata x-xiri u min ħajkun jista' jagħmel il-proċess ta' xiri. Naħseb li naqbel dwar dan, rridu verament jirna xirna illi namluwa tajba, rrid ikun il klienta ta' CST illi ma jkunx responsabbli għal falliment ta' dawn kollu jew għal suċċess ta' din transazzjoni, però din hija kwistjoni diffiċli ħafna issa dak li għandu qasam mal-istabilità. Naħseb li naqbel ma dak li ntqal minn ħafna ġifieri dwar l-impatt sistemiku potenzjali ta' ta' dan u l-fatt li rridu aħna nanalizzaw dan kollu u nistabilixxu r-rekwiżiti prudenzjali. Aħna tkellimna wkoll fuq il-konsultazzjoni u ċertu kontroversji li nqalaw iżda nifhem ukoll li kien hemm eżerċizzju ta' simulazzjoni illi li sar fuq l-ICSD u nixtieq nkun naf intom sa, meta ħsibtu li kien relevanti li fil-fatt anka semmit kej fuq l-importazzjoni sistemiċi li dawn għandhom ikunu msemmija brafta mal-munita u mhux brafta ma' CST. Nasib li inkella jek nagħmlu hekk din nitkun xi ħaġa li nkun qed narawha kompletament bil maqluk qed Thank you, Annalise. Um, I, we have a problem that... Uh... Grazie, Annalise. Għanna problem għabba li għalluna il-rapporter tal-punt li jmiss fuq l-agenda għandu ħames minuti biss qabel ma jkollu jitla mħabba li kollu jaqbad aeroplan ġifieri jissuġġerixxi soluzzjoni mhux tas-sob nħalluh jippreżenta il-punt tiegħu ir-rapport u mbagħad nerġgħu inkomplu bil-bqija tad-diskussjonijiet. Iva, 3 minuti għandi bżonn. Mbagħad inkomplu għaddejjin bil-kommenti tagħkom. It-tifjer tiegħi huwa hija f'nofsinhar sinkwart għalhekk ma tantx għandi daqshekk ħin. Minħabba l-impenni li eh, għandi ħajkolli murna għabat din it-titira eh, lejn ċipru mhux ħankun preżenti għawek għad-diskussjoni. Issa zgur li ħaniħu nota tal- kummenti kollha li eh, intom ħad għamiltu. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tippreżenta rapport ta' Koezjoni għabbażi tal-progress li sar sabiex jintlaħaq koezjoni soċjali territorjali. Il-rapport ta' koeżjoni kien eh, fil-fatt pospost anka minħabba l-politika ta' koezjoni għas-sena 2014 sa' sena 2020. L-istruttura li kella qabel imbidlet u issa aħna qegħdin nirriflettu l-Istrateġija Ewropa 2020. Il-rapport tal-Kommissjoni janalizza l-istat ta' koezjoni tal-Unjoni u jitkellem fuq il-problem li aħna għandna minnaħa tal-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali sabiex nelbu l-impatt ta' kriżi ekonomika u finanzjara. F'din l-opinjoni li kienet infassla fissem il-Kumitat tal-Ikon jiena nixtieq ngħid li minħabba l-miżuri ta' austerità kien hemm ħafna diżugwaljanza soċjali u illi waslet għal ġifija sar l-kompetittività ta' ħafna pajjiżi speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa. L-politika ta' koeżjoni għandha rwol importanti sabiex aħna nkomplu niġġieldu kontra l-effetti tal-kriżi ekonomika finanzjarja u soċjali u l-rwol tal-politika kienet importanti ħafna billi aħna nippruvaw nalqu din id-differenza bejn il-pajjiż, speċjalment dawk il-pajjiżi li ntlaqtu l-iktar ħażin mill-kriżi, apparti minn hekk l-investimenti tal-koeżjoni jistgħu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 Xiftit punti oħra li jena nqis li huma punti importanti li nixtieq ninkludihom fl-opinjoni tiegħi huma dawn l-orjentazzjoni ta' investiment tal-politika ta' koeżjoni kif ukoll l-interdipendenza tal-politika ta' koeżjoni ma' inizjattivi ta' investiment oħrajn tal-Unjoni, ġifieri l-pjan ta' investiment. Il-Kummissjoni għandha toħloq qafas eh, ta' investiment koerenti fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta tal-Kummissjoni sabiex nifinanzjaw dan il-fond għall-investimenti strateġiċi billi jagħmlu il-kontribuzzjonijiet neutrali fuq livell fiskali dak li jaqsam il-patta stabilità tkabbir u importanti il-kunċett li l-klawzula ta' investiment li edha twassal għal iktar Eh, koerenza fil-kontest tal-SGP għandu eh, ikun integrat fil-fdan il-pat, f'dan il-qafas il-kofinanzjament tal-fondi ta' investiment dak li nduxaqsam il-kalkoli ta' deficit tal-pat ta' stabilità u għandu għandhom nanizzati analizzati wkoll. Aħna nilqaw il-fatt li l linjaw iktar mill-qrib il-politika ta' koezija ma' l-istrateġija u politika ekonomika u il- għafas ta' t-mexxija, nishti u li konna rabta ċara bejn il-politika ta' koezjoni u l-anijiet fiskali. Waħna l-ura naħsbu li importanti ħafna illi li jessaj l-efsi ikun iktar effettiv u ma jkunx imdajjef minħabba politika fiskali. Jena naħseb illi fil-fond dan irrid ikun garantitu. Apparti minn hekk l-imsieħba soċjali u l-organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-importanza tagħhom li jkunu inkorporati fuq il-livell loġikali u l-livell reġjonali. Il-politika ta' koeżjoni ħajkun mezz importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u minħabba li l-Istrateġija Ewropa 2020 għadha kemm imbdiet issa u għadha kemm waqgħet lura ħafna minħabba l-għanijiet eh, li kienet stabbilixxiet u importanti ħafna l-Kummissjoni tiżviluppa politika iktar effettiva li tista' teleb il-restrizzjonijiet li huma kkawżati mill-kriżi ekonomika u mill dawn miżuri tal-austerità u s-suċċess ħajkun imkej għandu jkun imkejjel permezz ta' għanijiet ta' performance iktar preċiżi. U jiena lest illi restaq xi ftit iktar. Emendi nirringrazzjakom tal-attenzjoni u għet nistenna bil-ħerqa illi di diskussjoni ma'kom iżda diħa tkun wara. Grazzi nittama li tilħaq l-ajruplan. <laughs> Issa, nista naddilkom il-mikrofonu IBA u esma sabiex tikkonkludi, Iva sabiex nwieġab xiftit punti illi issemme waħna nafu x'inhuma it-ħassib. dwar l-applikazzjoni ta' swieq ta' tkabbi tal-SMEs. Aħna fil-fatt narfu dan kollu aħna palissa narrevedu dawn niswi wara u għal-konsultazzjoni aħna kanna mill-membri tal-ekon fl-istessin aħna rridu nqisu illi fil-fatt jista' jkollok kważi 50% tal-kumpanija li huma fit suq ta' tkabbir tal semis li ma jkunux is-semis. Dan huwa elementi li rridu analizzaw mill-qrib ħalli s-sistema ħarija ma tkunx qed wassal konsegwenzi li aħna ma nixtiequx. Issa parti minn hekk dwar il-limitu għall-Bank Ċentrali sabiex huma jkunu konsidrati ta' importanza konsiderevoli jew nkella importanza armonita. Aħna għamilna dan l-eżerċizzju ta' simulazzjoni, kien eżerċizzju interessanti ħafna mħabba li jurina kemm kemm il-monita tista' taffet fuq mod differenti CSD saħna dan kollu għamilni f'kuntat mill-qrib mal-Banik Ċentrali intom saqsejtuna u għattuna illi aħna rridu nikoperaw mill-qrib mal-Banik Ċentrali u għedin nabbozzaw fl-imkien mal-Banek ċentrali għanna bord li fil-fat hemm nofs il-membri li huma mill-Banek ċentrali, ġifiri aħna Għedin għamlu dil-kooperazzjoni, għana konvinti li xorta għadha rridu naqsu dan il-level li kan zomu dan il-level partikolari, naħseb li l-iktar alternativa li tista' tkun sigura hija li zomu l-level iżda li mbaxxu ħalli bekk il-muniti li huma relevanti ikunu riflessi tajjeb. Issa mhuwiex ċar laqas x'ħajkun it-test. Aħħarja parti minn hekk naħseb li l-proposta illi naraw illi nibbażaw dan kollu fuq il-ispejjeż tas-self hija proposta li aħna nistgħu nikkonsidraw iżda ħaġa oħra illi semmit mill-Kummissjoni mill-membri kollha li tkellmu hija il-sistema tax-xiri, il-buying regime, dan huwa l-iktar element importanti fil-fema tal-esma f'din is-sistema kollha. Ġifieri l-kamp ta' applikazzjoni ta' sistema tax-xiri u l-mod ta' kif dan għandu jkun implementat ħajkun importanti ħafna ħalli naraw kif il-miżuri tal-livell numru wieħed qed ikunu effettivi u naraw ukoll x'inhuma l-ispejjeż ehm, li jistaw kun involuti dini għal priorità l-iktar importanti għal eh, sfida kabbir fil-programm ta' ħidma tagħna waħna rridu naħdmu mod intensiv minn issa sal-aħħar ta' Ġunju propju fuq dan is-suġġett grazzi. EBA. Eh, e um, grazzi l-EBA issa. Grazzi tal-idea possibilità nwieġeb kien hemm punt wieħed fundamentali li sqajjem brabta mal-konsultazzjoni mal standard u konsultazzjoni teknika tal-BA. Kien hemm il-mistoqsija tas surcharge illi kienet l-iktar waħda sensittiva mill-lat politiku l-iktar parti diffiċli mitlet mandati. It-tweġiba li nistanati i illi aħna konxi 100% ta' tal-biet jew tal-kwistjoni biex ngħidu hekk u Il-proċess imbeda minħabba sensittività tal-kustjoni u dak li ħana restaqna fil-konsultazzjoni u ridirezzjonar għal surcharge li tkun ola minn zero. U anki l-approċ tagħna huwa meqjus bħala konservattiv. Naraw ir-riżultat ser ikun l-intenzjoni i li jkun ola minn zero iva. Thank you finally, the Grazzi il-Kommissjoni. Uh, thank you, Chairman. Grazzi, Sir President. Konċisa l-aħħar, Sir President. Eh, Signora Swinburne, Signora Dodd semmew il-thresholds dan u jorbot ma l-approċ Ewropew għal regolamentazzjoni transkonfinali u kooperazzjoni. Jekk ikun hemm transkonfinali l-problema fuq livell wieħed fil-formulazzjoni i għaliex ir-regolatur huwa involut fil-awtorizzazzjoni u din għandha tiġi mill-iktar minn dawk il-pajjiżi li joħorġu l-muniti l-iktar rilevanti sal-kwistjoni i illi qed hemm xogħol fuq threshold u għatri isir il-kalibrar 10% jinvolvi biss il-Banek ċentrali ta' zona euro, 5% tinvolvi l-Banek ċentrali ta' zona euro u forsi l-Renju u l bank ċentrali ta' Renju Unit, waħda ta' 1% lanqas biss tinvolvi pajjiżi bħal Polonja, l-Iżvezja u d-Danimarka għada stant, forsi nistaw nsibu soluzzjoni aħjar, forsi forse threshold miex l-aħjar alternativa u naraw ezma biex jistaw joħorġu. Dan jista' jwassal għal konsegwenzi għal ftar ta' konsegwenzi mhux mixtieqa u soluzzjonijiet għal diskussjonijiet li kellna aħna fuq livell wieħed grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna lilkom il-koll. Patrick Person ukoll, Anfax u l-uffiċjali kollha tal-Kummissjoni li tkellmu. Għal dibattitu interessanti f'dan id-din is-sezzjoni li kellna forsi nistgħu niddiskutu ktar CSDR, forsi anki f'Mejju qabel l-adozzjoni il-tim ta' negozjar ikun qed iżomm il-kuntatti għaddejjin. Dak li kien importanti kienet id-diskussjoni pubblika biex nisħu fuq l-evidenza ir-rilevanza sistematika ta' dawn l-entitajiet u il-punti fil-qalba tal-kwistjonijiet regolatorji Mm, tat-tim tekniku u l-uffiċjali l-oħra biex nipprofaw nifmu eżattament il-kustjoni xini smajna kommenti minnaħat ta' reprezentant tal-parlament iżda naħseb il-koll nixtiequ l-infrastruttura tas-suq tkun b'saħħitha u soda. Iżda mhux kulħadd kellem, forsi kieku kellna iktar kummenti konna nisimgħu xejri differenti ta' opinjonijiet fuq id-dossier. Nittamaw li konna implementazzjoni tajba mill-Parlament ta' dan id-dokument. Nistaw issa ngħaddu għal punt illi bdejna bih l-introduzzjoni ta' Kostas Maglidis li u bl-opinjoni tiegħu għal l-investimentu skabbir, għal promozzjoni tal-koezjoni soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea. għal intervent qasir ħafna. Fil-fatt żewġ shadow reporters Ivana Meletic u Suruzok Il-Onorevole għal żewġ minuti għanna opinjoni differenti il-kollega tiegħi dwar il-politika ta' koezjoni din evolviet minn dik ta' vestiment tal svilupp u gvernanza tajba għandar rwol essenzjali mill-lat ta' effettività u dan għandu jiġi enfasizzat fil-rapport ir-rabta bejn gvernanza ekonomika tajba u l-assorbiment u l-effettività tal-politika ta' koezjoni hija rabta importanti bejn il-ħidma tagħna f'ekon u l-iżvilupp reġjonali. Aħna rridu li jkun hemm tisħiħ tal-gvernanza u dan u dak li rridu nkunu qegħdin nisħu fuq ir-rapport ta' koeżjoni. Il-rapport il-politika ta' svilupp għandha tappoġġa riformi strutturali u l-konsolidazzjoni fiskali flimkien ma' investiment. Aħna ma nistgħux nitkellmu biss dwar politika ta' investiment. L-użu tal-fondi strutturali u ta' investiment għandhom għandu jizdied biex ikun hemm appoġġ tal-implementazzjoni ta' rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi. Aħna naqblu mal rapporter illi l-ħolqien ta' qafas ta' investiment huwa importanti. Dan jista' jsir biss bil-riformi strutturali u l-konsolidazzjoni. Aħna nemnu illi l-vesiklaws ma jistawx jfissru li in-nefqiet ikunu esklużi mid-deficit illi huwa differenti mill-opinjoni tal-reporter. Id-defjazzjoni temporarja mill-miri tal-medda medja għal tnaqqis tad-dejn u l-prolongazzjoni tal-periodi ta' ġustazzjoni fiskali jistgħu ġu konsidrati jekk klassifiġu konsidrati reformi strutturali u l-konsolidazzjoni miżuri ta' konsolidazzjoni fiskali kif ukoll dwar ir-rabta bejn il-miri fiskali u l-politika ta' koezjoni. Għanna f'moħna politika ta' koezjoni u kondizjonalitajiet makroekonomiċi li jiġu introdotti illi huma diġa parti mir regolamentazzjoni għal dastant nemmnu li man ma nistax għandu raġuni dibattitu fuq dan u għanna nippruvaw insibu mod ta' kif ikonna dibattitu tal livell oli produttiv fl-istati membri dwar l-effettività u l-implementazzjoni bikrija tal-eżif kif ukoll dwar il-kontributi tal-politika għal l-ħuq tal-miri makroekonomiċi għal stant għanna nimxu iżjed f'din id-direzzjoni. B'dan kollu għoddimajnejna għana għanles u l-emendi u ikona diskussjoni ma' rapporter sabiex nkunu nistgħu nsibu l-aħjar approċċ u niformalizzaw rakkomandazzjonijiet li jimmotivaw lill istati membri għal performance aħjar tal-politika ta' koeżjoni u rabtiet iżjed fil-qrib għal gvernanza ekonomika. Thank you, Mr. Ozak. Mr. Ozak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Z perspektywy mojej grupy EPR Chciałbym podkreślić, jak bardzo ważne. Grazie, Sur President. Il-grupp TI, il-grupp tal-ICR, nixtu nisħu l-importanza ta' użu effettiv ta' fondi strutturali. Il-ħin mux favorina għal dastant nixtieq nisħaq fuq il-punti prinċipali. Mela, kwestjoni importanti ta' diskussjoni tagħna tal-istati membri Nuqqas ta' koordinazzjoni u kapaċitajiet amministrattivi jfissru illi l-fondi ma jistgħux jiġu użati u ġestiti mill-aħjar mod. Element ieħor u illi m'għandniex nipperikolaw il koezjoni strateġika u l-programmar tal-politika ta' koezjoni jekk inċal u l-flus minn fondi strutturali għal il-fondi strutturali dan ikun ħażin għal-reġjuni tagħna. Ma nasibx li mal-programmi ta' austerità illi hija daqstant il-kaġun tal-problemi, il għaliex pajizi li ma rawx miżuri ta' austerità situazzjoni mhux aħjar irridu miżuri li tassew waslu għal bidla. Maħniex wis konventi li l-politika ta' koezjoni għandha tkun l-odda prinċipali fil-ġlieda kontra l-effetti tal-kriżi. Il-politika ta' koezjoni hija għodda biex nippruvaw inqarbu l-livelli tagħna ta' svilupp mhux neċessarjament brabta mal-kriżi. Mela l-aħħar net, l-aħħar punt, fl-abbozz ta' opinjoni ma kienx ehm, rabta ċara ma l-SMEs għal ħolqien tampigi u tkabbir ekonomiku. Naħseb il-intejbu il-pozizjoni tal-SMEs għandha tkun il-priorità tagħna u i-prezentaw emenda għal dan il-għan nittamaw il-dokument li jinkludi kompromessi tajbin bejn il-gruppi politiċi. Grazie. Thank you. Last. Grazie l ħal kellim. Is-sur Maximum. Zewx minuti u mux iktar. Fil-qosor ferm, sul-president. Aħna naqblu ma l-opinjoni li ġiet abbozzata mir rapporter ħan res u xie emendi biex nċaraw xi punti unkunu ċerti li lingwaċċ u għed iktar neutrali meta mqabbel mal-pjan Juncker. Nres u anki xie emendi biex nizguraw illi kunċar ċar eżattament illi qegħdin nappoġġaw l-esklużjoni anke ta' din il-kawżola mill-patta stabilta' ma jridux li jkun hemm crowding out għal investiment li sta jisir b'xi mod ieħor iżda nemnu għal fil-komplement li wara rapport tajjeb. Mela b'hekk nikkonkludu il-punt 25 ta' Marzu fid-daw tal-iskadenza da' stant limitata bejn il-prezentazzjoni, il-prezentar tal-emendi, il-membri ta' ekon ġew informati fit-16 ta' Marzu illi il-proċedura nfetħet b'mod eccezzjonali biex nkunu nistgħu nippermettu minnu fih li prezentar tal-emendi. Għada stan sejra sena la għadassa. Grazzi nistaw naddu għal-punt li jmess. Il-konsiderazzjoni għall-emenda tal-rapport Beres fuq ir-revizjoni ta' gvernanza ekonomika, stocktaking u sfidi. Irċevejna 820 emenda naddi minn fieħ il-mikrofon il-pervanx. Grazzi ħafna, grazie Sur President. Bħalma qed M. 820 emenda li ġew imres għal dan ir-rapport. 520 fuq rapport u 300 fuq eh, punti mizjuda. Palissa din il u kompromessi għabbaġi ta' 44 proposta billi restaqtien. Nishtiq nġbilkom l-attenzjoni għal dak li nasab ħatkun diskussjoni li jista' jkollna fuq bosta punti Ira għaliex wara li smajt l-emendi kollha tagħkom tinduna illi hemm approċċi differenti u dan jinkludi anke reazzjonijiet għal kompromessi. Għal-istant għadna mlħaqniex il-konsens fuq ċerta punti. Jekk tara rapport tara illi dan qiegħed fuq il-sfidi ta' gvernanza ekonomika biex infakkarkom eżattament kien hemm konklużjonijiet li tresqu il kummissjoni u l-Kunsill kif ukoll anki il-rapport tal-Presidenti fuq il-politika monetarja. Issa, fuq id-diffikultajiet li għanna u d-dimna, l-ewel diffikulta hija fuq id-diagnostika. U għalek din hija kwistjoni illi diġa eh, intqajna eh, maħħa fil-xoltana mill-bidunet. Għalhekk is-sitwazzjoni ekonomika kif qed narawha aħna iġifirri il-Bank ċentrali u kol illi et mod radikali u l-President tal-ECB u kol fakarna l fuq il-bidu tal-quantitative easing u l bank Ċentrali xi 2% għalet għal dik li l-inflazzjoni biex nżommu eh, din il-perċentwali u il-President tal-Kummissjoni stess ta' bidu għal pjan ta' investiment bħala mezz biex jagħmel tajjeb eh, għal dan in-nuqqas evidenti ta' investiment f'kważi il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea Olek din is-sitwazzjoni mingħajr ma nitkellmu fuq ir-rata tal-qat illi qegħdin naraw fil-biċċa tal-istati membri, speċjalment il-qat fost iż-żaża, olek din is-sitwazzjoni nsaqsi tiġi minn nuqqas ta' applikazzjoni tar-regoli jew l-applikazzjoni ħażina tar-regoli jew minn forsi il-fat li dawn ir-regli mhumiex rispettati bisħiħ u l-approċċ ta' gvernanza ekonomika. Fuq dan il-punt Dan l-istadju memx bil fost il-partit partiti politiċi u għalek dan jikondizjona il-bqija tal-proposti. Fuq il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni għal dik li għal flessibilità li teżisti fil-pat, l-istess differenza fl-approċ e, eh, tider ċerta disponibilità kbira nipprovaw nalinjaw dak illi qed jiġri fil-fera ta' prevenzjoni u l-fera ta' tiswija tal-patt. Biex eh, nieħdu forsi xi ftit minuti biex nitkellmu fuq dan l-aspett, għax jiena minix hawnhekk biex nifaċilita l-ħajja għal pajjiżi li qegħdin fil-fera ta' tiswija, imma hemm tas-sob bżonn li wieħed isaqsi kif mod kollettiv se nkunu nistaw nerġaw nistabilixxu s-sitwazzjoni u in-natura stess proċiklika ta' miżuri illi rendu it-tiswija u trajettorja iktar diffiċli f'dawk il-pajjiżi illi qegħdin f'din il-fera ta' tiswija tal-patt. Hemm tielet punt, tielet suġġett illi ħassibni ħafna u li jista' jkun iktar konkret fid-dispożizzjoni tat-test u dan huwa fuq il-premessa B fuq il-paragrafu 16. Hija l-kwistjoni u hija kwistjoni illi jantika daqs il-żona euro jekk għandix il-ħila apparti l-applikazzjoni tar-regoli illi eh, jkun hemm intelligenza kollettiva illi topera sew u tippermettilna li jkollna definizzjoni ċara a priori ta' dak illi suppost tkun l-użu tal maġni ta' flessibilità jew nuqqas tek dawn l-istati membri maħabba l-budget eh, ċikliku. U lek nixtieq nitkellem fuq incident eh, ċkejken biex norbot ċerti proposti illi eh, ħareġ bihom il-President tal-ICB il-biraħ meta wieġeb għal mistoqsija tiegħi fuq sqarrija reċenti tiegħu meta u tkellem fuq l-esperjenza tiegħu fuq l-operat tal-pat monetarju ekonomiku u u għalinna bitċar u reġa tenna illi il-pilastru monetarju l-ewwel kien opera bbażi ta' regoli stretti ħafna qabel il-ħolqien tal-Istitut Monetarju Ekonomiku Ewropew u tal-Bank Ċentrali u il-politika monetarja eh, kienet il-politika b'saħħitha li llum, meta wieħed jappoġġa fuq l-istituzzjonijiet b'saħħithom u mhux fuq osservazzjoni forsi ximdaqqiet naqram ċajpra ta' regoli. Mux eh, irdu ninjoraw ir-regoli, ovvjament, kull miżura skont ir-rata ta' fiduċa eh, dan huwa eufemizmu ovvjament li hemm fl-istat membri ta' żona euro u minix se nitkellem fuq il-każijiet l-iktar estremi, imma eh, dak li huma l-kondizzjonijiet ta' funzjonament fil-żona euro ir-regoli jibqgħu element importanti ta' dispożizzjoni tal-istrument. Bl-istess waqt b'xi mod pjuttost imċajpra jekk aħna nimplementaw biss insila sieħa ta' dawn ir-regoli biss ma nkunux nistgħu noħorġu m'dan istaġnar fejn insibu ruħna għalhekk insaqsu lil kulħadd biex nagħmlu sforz u jina fimt minn diskussjoni bilaterali din l-idea ta' approċċ globali illi jippermetti li nifmu aħjar il-funzjonament tal-żona u fejn hemm bżonn noħorġu stennijiet f'approċċ baċitarju li kull wieħed suġġett taqbil ta' ftejim eh, tal-żona mhux minn wara imma a posteriori imma a priori bħalma jagħmlu l-Istati Uniti meta jiddiskutu mill-politika baċitarja tagħhom għas-sena ta' wara u għalhekk bħal kull stat sovran jagħmel meta jorganizza diskussjoni baċitarja tiegħu aħna wkoll inkunu nistgħu nimplementaw fiż-żona euro. Umbat għana diffikultà reali fuq il-funzjonament tal-proċedura biex konna bilanċ ekonomiku għax ċerti persuni jaħsbu illi hawnhekk ukoll jekk miex ħaġa perfetta imma għalmenu hemm bżonn insaħħuha. Fejn twassal għal fatt li l-Kommissjoni tuża din il-proċedura biex timponi riformi strutturali fil-pajjiżi li għandhom deficit u jinjoraw kważi b'eċċezzjoni waħda din is-sena is-sitwazzjoni ta' pajjiżi li għandhom surplus. Fuq dan il-punt ukoll għad għadna hemm ħafna xwieħed jagħmel it-triq twila ħafna dimna eh, minnaħa tal-Parlament Ewropew tagħna. Issa raba suġġett fejn jiena u kol nara li hemm lokal diskussjoni fuq ir-riformi strutturali għax jekk ċerti stati membri eh, ħallow li jkunu imħarsa mill-euro qabel ma bdew ir-riformi strutturali għal bosta snin, eh, wieħed hemm bżonn wieħed jgħid li l-kriżi eh, waslet u kull stat membru hemm bżonn jagħmel riforma strutturali. Mem stat membru illi ma jarafx l-importanza ta' riforma strutturali, imma għandna bżonn inkunu nafu li huma dawn riformi strutturali, li mur ritmu li ma leġitmeta demokratika. U għalek naħseb għawnek li jekk nasbu illi l-riċetta ta' trojka fil greċa hija suċċess, naħseb illi qegħdin f'staġnar fejn hemm bżonn minnu. U għalhekk fid-dal ta' ċerti reazzjonijiet tal emendi ta' kompromess illi qishom iridu jerġgħu jtennu approċċ illi bla dubju ta' xejn tikun wieħed inklusiv iktar biktar ħiliet mill-laħa tal-istati membri eh, biex jiġu accettati dawn il-riformi strutturali meta ma jkollhomx biss għan wieħed illi naqsu id-deficit baċitarju u jindirizzaw ruħom għal approċ ta' politika ekonomika naqr iktar elaborata, anki biex jipermettu li kull stat membru biex jikontribwixxi għal twetti ta' dawn l-anijiet tal-Unjoni Ewropea, per esempio biex jakkompanjaw transizzjoni ekoloġika biex eh, jappoġġaw l-investiment fuq meta twila ta' żmien u anki mħabba il-kriżi eh, demografika. Mbagħad għandi tliet punti tal-aħħar li nixtieq nittratta li huma marbutin mal-aħħar parti tar-rapport. Dawk dik il-parti illi titratta l-sfidi għal futur kif ġew proposti mill-koordinatur fit-titlu stess tar-rapport. Hawnhekk ukoll minis eh, ovvjament eh, ignora il-astaftijim jew diskussjonijiet, imma nixtieq biss identifika erba' mhux tliet anzi suġġetti fejn id-diskussjoni għandha bżonn tmixxi u l qodim L-ewwel punt. Proposta illi jina mishtijaj illi deret minn parir mill-Komitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali illi majna ma appoġġajt u ħafna ma u li t-konsisti li wieħed jaħseb illi artiklu 126 tat-trattat illi jipprojbixxi illi dan l-artiklu jista' jservi bħala rikors Ah, dim l-qorti tal-ġustizza jista' jiġi mibdul biex nipermettu f'ċerti każijiet, per eżempju eh, rikors dim l-qorti tal-ġustizzja. U fost dawn l-argumenti li ġew sviluppati biex jappoġġaw dan l-approċċ hemm din l-idea illi min ikun vittma ta' ġira ċessif minn ta' trojka ikun jista' eh, jieħu ġustizzja mill-qorti Frankament, pala leġislatur ġina ma nistax nkun sodisfatta miżura bħal din għax jekk jiena nista' nagħmel taqsira dak li hemm eh, wara dan l-approċċ dan iwassalni biex nirrifuta eh, gwida ekonomika u nċħat illi eh, dawn ir-regoli biex ikun hemm saħjar aħjar minn naħa tal-Kummissjoni biex diġi eh, rispettati eh, dispożizzjonijiet eżistenti pereżempju fa' qasam soċjali u foqsma oħrajn u nifavorixxi gvernanza ta' mħalfin fejn tkun dik tal-politika ekonomika u lek hemm bżonn niftakru raġunijiet għaliex dawk li faslu trattata ma' Maastricht ma' Eh, bidlux l-affarijiet u kienu antiċipaw din id-dispożizzjoni, din dispożizzjonijiet dawn l-istrumenti ma ġewx mibdula u għalhekk hemm dan il-karattru ta' ħsara. Eh, għax iba, orta l-ġuża tista' tikkondanna it-trojka, ma ngħidilkom frankament irri nara dispożizzjonijiet fejn eh, bis-sovranità ma' orientazzjoni ekonomiċi u politiċi sta jkun hemm u mitlubin Eh, mill-jom xoqqa mill-istati membri jistaw ikunu kol sanzjonati mill-qorti tal-ġustizja u naħseb tassow illi nkunu għajt namlu l-fals. Issa, Iva jindeġa għad, tu s-neġa tenni dan l-istadju ta' xogħlijiet tagħna illi regola, kwistjoni ta' regola fis sistema legali tagħna hija ħaġa importanti imma l-esperjenza wkoll tas-sitwazzjoni attwali ta' żona Euro Turina. Kemm? dak li għanna dimna huwa illi morru lilin minn din il-legra illi regola biss tista' tippermettina illi żona ero topera mod sodisfaċenti għal kulħadd. Niċi għattini diffikulta hija l-kwistjoni biex inkunu nafu jekk għandna bżonn anticipaw, nipprevedu, nitolbu strument illi ikun jista eh, jagħmel default tal-istat membru u għalhekk hawnhekk jiena ma nistax eh, mur kontro jiena ma nixtieqx nappoġġa eh, dan l-approċċ niċi għattilet diffikulta issa ta' kollu li għandu xaqsam ma' dimensjoni soċjali ta' laqda monetarja u ekonomika u l-ek għawnek fuq l-axħar zoċ punti nishti infakkar il-proposti kostanti ta' Jean-Claude Juncker aħna ma votajniex eh, kollha għal Jean-Claude Juncker fl-istess kondizjoniet, imma il-mod kifu jitratta dan din il-fażi futura ta' laqda monetarja u ekonomika mson tiġi konsidrata minn għanna, minn ħatana, u meta jitkellem fuq il-futur tal għada monetarju ekonomika, mdejem soċ punti li u jisemmi, jistiċa li kunem ħiliet paċitarja zona euro u dimensjoni soċjali. U għalek jina nishtiq fuq dawn iż-żewġ punti nkunu nistaw naslu eh, għal kompromess li kunu ehm, jikunu fuq l-istess livell għal daw kollha li huma konvinti li għandna bżonn iktar nitlu f'dettall fi din laqda monetarja u ekonomika nixtieq inżid qabel ma nagħlaq element tal-aħħar u nfakkar illi fuq il-kaħiliet baċitarji E, meta smajt dak li qalu shadow rapporter u mhux biss, konna bħala l-qalba ta' diskussjoni dak li għamilna fil-passat. Jiena kuntenta għax hekk naħseb fil-passat bil-rapport Eitzen bil-blueprint bil-rapport tal-erba presidenti aħna l-elementi fidejna tajbin biex natu segu ta' diskussjoni tagħna. Issa hawnhekk nista' nqassamkom hawnhekk dan id-dokument għandi taqsira ta' tlet dokumenti li għadni kem semmejt. Iġifiri fuq il ħilid baċitali Dan it-tlet dokumenti eh, juru il-ħtieġa tal-ħiliet baċetari u jantiċipaw din il-ħtieġa għall-operat għall funzjonament ta' aqda monetarja ekonomika reali u jina nitlob fuq dan il-punt illi namlu sforz u naslu għal kompromess illi ma jkunx kontra minn dak illi diġa għamilna f'din il-Kamra. Grazzi ħafna. Thank you, Pervanch. Now we start with the EPP shadow, Esther De Lange. Esther De Lange, Esther De Lange. Grazzi, grazzi li rapporter u kol tal prezentazzjoni ta' xi kwistjonijiet li għadna rridu nfaċċjaw. L-ewwel net. il-kwistjoni ta' stock taking u l-analiżi tal-qafas attwali Dan huwa xi ħaġa li jiena diġa' semmejt bosta drabi u għadda stant mista tkun ta' sorpriża, iżda nemmen li rriżikaw iżjed ħin u attenzjoni l-elementi ta' kompromess. Il-għala dan il-qafas li aħna Iġġilidna biex nħolqu fil-mandat preċedenti kien ta' stant applikat b'mod katastrofiku kważi fl-istati membri l-oħra. Irdu nitkellmu dwar ġara mela għal PPE rapport illi huwa intitolat Stock Taking huwa inutli jekk naf mingħajr analiżi dettaljata u stock taking. Irdu naraw biss x'ġara fl-modi u l-oqsa preċedenti minn ma nagħtu titwila l-ġejjeni, aħna l-ġejjeni irridu inħarsu leħ u naraw kontributi nistgħu nagħmlu lejn il ġejjini Iżda dawn huma marbutin u darba qegħdin nikwotaw il-kwotar tal-President Draghi saret tradizzjoni. Kulħadd isu sab xi ħaġa li toġbu fil-preżentazzjoni tiegħu u issa għandna ġlieda tal-kwotazzjonijiet minn diskors Draghi għada stant ħanat il-kontribut tijaj, il-rabta bejn il qafas attuali, jekk uxet jaħdem, jiva jole, u il-futur tal qafas tal-gvernanza ekonomika. Draghi għal, jekk trizu tieħdu l-passi li jmess fil-ħolqien tal qafas tal-gvernanza ekonomika ta' zona euro tal-Unjoni Ewropea għad tridu fiduċja u mux saħħu regoli illi ma jsaħħux il-fiduċja. il il fiduċja dan hemm rabta bejn dak li ġara qabel il-qafas attwali u xista' jsir ġejjieni f'dan il-kuntest. biex ma niprovax għasin għad diskorsi diffiċli dan u kif naraw id-dibattitu anki għad-zona euro. Dak li ma rridux u unjoni ta' trasferimenti ponta ponta ta' dragja ma tistax toħloq unjoni ta' trasferimenti ġifiri għandek pajizi kredituri u pajizi kostantement midjuna. Forsi għaw min jishtiqa, iżda mux realistika. U jina għet nibza illi għek ħan nitru għal dik id-direzzjoni, Għan nibdew inbabsu bil- l-istruttura nifissa tal imu u mux bess, għalix ikollak din situazzjoni ta' pajizi midjuna permanenti u pajizi kredituri permanenti. Issa riskju ta' inflazzjoni u deflazzjoni il-Bank Ċentrali Ewropew qed jgħidu li għandna immorru lura għal 2017 1.7 inflazzjoni. Dan irridu niddiskutuha. Din hija kwestjoni żgħira minuri meta mqabla ma' punti oħrajn dwar il-festival taħna l-PPE kontenti bil kjarifika illi tat il-Kummissjoni Ewropea. Mux xejn hemm parti preventiva u parti korrettiva fil-qafas li ħloqna. Da mhux kombinazzjoni meta tkun qed tiddiskuti l-flessibilità meta tiddiskuti l-investiment hemm differenza bejn dawn iż-żewġ gruppi ta' pajjiżi id-dibattitu dwar ċirkostanzi eccezzjonali u kemm aħna rridu nqattaw żmien mingħajr ma ikonna lista ġatta ta' ċirkostanzi eccezzjonali qed nibda li ħannieħdu ħafna ħin nfaslu lista li kollha ċirkostanzi li ma jseħħu qatt u dak li jseħħ ma tkunx fil-lista, irridu nideterminaw eżattament min jiddetermina ċirkostanzi eccezzjonali xinu ma u le, analiz indipendenti u mux politika l-astant, iżda lista kompluta irridu nifmu aħna jekk jamil sens illi inqataw da stand żmien meta aħna ma kapaċi naraw il-ġejjieni e, tassazzjoni rridu nitkellmu wkoll dwar dan il-punt mela. Bekk aħna kontenti bil-ħidma illi sejra ta' jisejra jagħmel il-Komitat ta' Tassazzjoni. Il din hija l-raba pilastru l-EMU jekk inti tħares lejn il-kompetenzi li għandna fil-qasam ta' tassazzjoni għabbas ta' trattati mingħajr il-bidla ta' trattati ma jkollokx unjoni għasab wara tkun kompetenza b'saħħitha rridu niddiskutu jekk. Ux fil-kompetenza tal-raba pilastru, jekk dawn ux kompetenza fil-raba pilastru, iżda rridu naraw anke fil kuntest tal-rapport dwar l-isbranċi makroekonomiċi naħseb huwa strument tajjeb illa li xtista tindirizza l-problemi fi stadju ktar bikri u flok tistenna meta situazzjoni tkun igravata. Għana kontenti nara u ħerqanin naraw ir-riżultati mhux xi element li nixtiequ li jitħassar. Issa dwar il-leġittimità demokratika fir-rapport anki fid-diskussjoni li nsibu bilanċ, dun nsaħħu il sida tal-Parlamenti Nazzjonali, irridu anki intejbu l-involviment tal-Parlament Ewropew għal linja prinċipali politika qed nara il-mossi ta' shadow rapporter iva rridu l-involviment tal Irridu analiżi indipendenti hemm dak huwa punt importanti u ċerta gruppi li inkludu tiegħi aħna għadna illi l-analist prinċipali għandna nsaħħulu ir-wol tiegħu. Jekk li hemm jurduh ikun b'saħħtu l-ikbar ġdida tagħna sejra tkun li l-qafas jiġi implementat mod sħiħ u ġust li jitratta l-pajjiżi kollha bl-istess mod. Grazzi ħafna, nixtieq nagħmel kumment għaliex inti punt għamilt punt importanti dwar l-Unjoni Transfer Union, l-Unjoni ta' Trasferiment. Għandna kapaċità fiskali illi tagħti ċerta element ta' trasferiment hemm il-budget Ewropew fejn għandek ċerta pajjiżi kredituri u ċerta pajjiżi li dejjem jirċievu iktar. Ġifieri mhux ħaġa li mhix possibilità il-livell jikkaratterizza anke l-impatt. Iżda ma ngħidu illi mhux se jkun hemm impatt ebda impatt. Bħala President inti tħall tista' fid ta' diskussjoni mela permetti li anke nwieġbek iva naqbel miegħek il-budget tagħna li huwa inqas minn 1% tal-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea li jagħmel dan pajjiżi fil fat jikkontribwixxi iktar milli mill lura milli jieħu lura. U jiena dan nemmen fih. Għalhekk jgħat il-budget jekk iridu unjoni fejn kulħadd jieħu flus lura nistgħu nżarmaw li mhux sejra taħdem Unjoni Ewropea hekk, iżda apart il-budget Ewropew li kollok politika kontraċiklika l-esperti jgħidu li trid 10% tal-prodott domestiku gross. Sissa għanna 1% tajdu 10% mill-budget illi għanna bħalissa. U dan mhux xi ħaġa illi rrid immur lura f'pajjiżi u noqgħod inħaqqaq favorih elaboration of the parliament position with, retirement. Na kont parti mill xogħol ta' liberazzjoni tal-Parlament fuq dan il-punt, fil-Mija ma semmitx. Irrid ikun fil-budget tal-Unjoni Ewropea ġi fil-kapaċità fiskali tal rapport Tyson li ħdem fuq jiena miex 10% iżda jgħid li jrid ikun fiħdan il-limiti tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Michael Allalde. Ok. Le. Sur Luka. Grazzi ħafna, u ringrazzi ħafna l-rapporter kif ukoll l-shadow rapporters li ħadmu ħafna. Ħadmu ħafna minħabba li aħna rajna kemm kien hemm emendi u kemm kellhom janalizzawhom bir-reqqa issa dwar qabel ma nitkellem fuq l-emendi, anzi nixti li nitkellem fil-qosor fuq is-suġġett ta' trasferiment fiħdan l-Unjoni, dan huwa suġġett li kif qed tintu bir-raġur sul-Gwaltier għandna ċertu elementi li għandhom x'jaqsmu ma' trasferiment ta' lokazzjoni ta' fundi fiħdan il-budget tal-Unjoni Ewropea. Illi fil-fatt irridu naraw li dan it-trasferiment ikun qed isiru jkun bbażat fuq bażi ta' kriterji ġustifikati illi fil-qafas ta' ċertu fondi ta' pereżempju svilup reġjonali u nkella fondi ta' koezjoni jew fondi soċjali aħna mbagħad irridu naraw eżattament kif għanna ninvestu fl-infrastruttura kif imbagħad dan ħaj rifletti fil-prodott gross domestiku ta' pajjiż pereżempju, jekk hawnhekk qed nitkellem jiena fuq eh, trasferiment ta' ta' assi li qed ikunu trasferiti mhux abbażi ta' kriterji ġustifikati, iżda qegħdin jingħataw lil pajjiżi l-iktar li għandhom dejn. U dan it-tip ta' trasferiment ta' fondi hija xi ħaġa li aħna ma nixtiequx dan huwa żgur inċentiv li huwa żbaljat. Issa dwar ir-rapport Jiena naqbel perfettament ma l-kritika li għamlet Esther Delange illi l-ewwel parti tar-rapport l-introduzzjoni da dan il-rapport, dan il-rapport huwa maqsum fuq żewġ partijiet. L-ewwel parti l-introduzzjoni u t-tieni parti hija li sfidu l-problemi. Aħna jkollna ngħidu illi mhux qed naraw xi analiżi dettaljata ta' dak li ġraf fl dan l ħar 15-il sena, aħna mhux biss qed nitkellmu fuq it-two pack u six pack minħabba li ma tantx kellna daqshekk esperjenzi b'dan il-pakket issa din nitkellmu fuq it-tmexxija tal-politika ekonomika in ġenerali li aħna fil-fatt eh, provajna naraw li nmexxuha basi ta' regoli sempliċi, pereżempju d-deficit ta' 3 il-kwistjoni ta' dejn statali u l-limitazzjoni tiegħu u apparti minn hekk iktar ma ikkomplikaw ruħom ir-regoli, iktar e, fil-fatt saret komplikata situazzjoni. Jina jkolli nejt li din l-analizi ta' situazzjoni rridu għaj jkolli nejt li kienet nieqsa f'dan il-rapport. U anka f'dak l-għandu xaqsam il- il-rapport u l-analizi li suppas kienem f'dan il-rapport aħna rridu l-identifikaw dak li ma ħadimx tajjeb u għalfejn ma ħadimx tajjeb. Aperti minn hekk jiena naħseb li hawnhekk għandna parti importanti tar-rapport li hija nieqsa u anke fl-emendi kolli ngħid li ma indirizzajt njiex bizzejet. It-tieni ħaġa xtaqsam x'taqsam ukoll mal- perspettivi ta' din it-tmexxija ekonomika. Jiena naħseb li dwar din is-sistema tal- tmexxija ekonomika rridu nindirizzawa Iżda mhux ma nistgħux nitkellmu biss fuq il-ġestjoni tal-kriżi fis-sitwazzjoni li nsabu bħalissa jiena naħseb li dak kollu li qrajt fir-rapport kollu ngħid li għandu x'jaqsam mal-ġestjoni tal-kriżi, ġifieri l-użu b'diskrezzjoni tar-regoli illi aħna bħalissa edin nużaw minħabba li nsabu f-situazzjoni li ninsabu ġifiri situazzjoni ekonomika diffiċli. Iżda dan ifisser użu b'diskrizzjoni li mhux ir-regoli qegħdin nużawhom kif suppost u kif kienu maħsuba, iżda li regoli rridu jkunu adattati għas sitwazzjoni diffiċli jinsabu fihom il-pajjiżi iżda dan huwa ta' kontradizzjoni mal-kunċett ta' regoli minħabba li regoli u qegħdin hemmhekk sabiex ikunu irrispettati u dejjem implementati u mhux sabiex ikunu diskussi jew mawġa l emmulaw Jiena naħseb illi u koll kull darba li dawn il-kunċetti edin jintużaw u eh, edin jissemmew dejjem jaqalaw dibattiti sħaħ edin dejjem nitkellmu fuq il-fat li rridu nkunu inklusivi u nħedġu il-parteċipazzjoni ta' kulħadd daw kollha Eh, sinonimi u eufemizmi sabiex nsibu ġustifikazzjoni raġuni sabiex nitbedu mir-regoli u sabiex ma nimplementawx xun rispettaw ir-regoli. Jien naħseb li jekk aħna nħedġu l-parteċipazzjoni ta' kulħadd dan ifisser li naturalment aħna nitbedu iktar minn regoli din xi ħaġa li ma kienx l-għana ewlieni għalfejn aħna fil-fatt stabilixxejna dawn ir-regoli. Aparti minn hekk f'dan ir-rapport qisu hemm ħafna dibattiti gbar ġenerali dwar partiċipazzjoni tal-partijiet interessati, per eżempju, jiena naqbel perfettament ma dak li għalet Ester Delange u kol ġifiri dan il-kunċett ta' ownership, li dan il-kunċett t ikun imsaħħaħ, naħseb li jkun tajjeb li kieku l-parlamenti nazzjonali jidentifikaw ruhom aħjar ma' suġġerimenti eh, speċifiċi għal pajjiż tagħhom u li jżommu ma' dawn is-suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet. Jiena naħseb li kritika hija tajba u allura nikritikaw wkoll il-fatt li qegħdin inħaltu il-kriżi li għanna bħalissa finanzjera mal kriżi tal-euro. Tal Jina naħseb illi żgur li mhux ħajkun ħankunu f'pożizzjoni ta' seta' jekk aħna diġà nibdew ngħidu dak illi ma nistawx aħna nżommu maħħom bħala regoli, maħabba li dan kif kifettilkom qabel imur kontra l ewlini tal-fat li konna regoli. Issa parti minnek, ħafna drabi nisimaw min jgħid l-Kummissjoni għandu jaħdem u jagħmel affarijiet aħjar milli għamilom sissa dan nsibuh fir-rapport dan il krim issa jiena naħseb li din hija kritika li mhijiex ġusta, ma nistgħux naqbdu ngħidu ara l-Kummissjoni għandha taħdem aħjar un mbagħad ma nispeċifikawx eżattament fiex il-Kummissjoni għandha taħdem aħjar, irridu nidentifikaw l-ewwel l-iżbalji u naraw jekk kienux żbalji tal-Kummissjoni, tal zona Euro, tal-Kunsill, jew kella tal-Parlamenti Nazzjonali jiena naħseb illi hija xi ħaġa li verament ma tiswa xejn jekk aħna ngħidu il-Kummissjoni se taħdem aħjar u daqshekk. Jiena naħseb li rridu nidentifikaw b'mod preċiż x'kienu diffikultajiet, x'kienu l iżbanji u suġġerimenti ta' kif il-Kummissjoni tista' taħdem aħjar. Jiena nittama li dawn tip ta' formulazzjonijiet u dat tip ta' sentenzi ma jidrux fir-rapport Apparti minn hekk hemm bosta miżuri li huma msemmiji fir-rapport li m'għandhomx eh, bażi kolli ngħid għal din raġuni. Jiena naħseb illi ah, pereżempju hemm referenza għall eċċezzjonijiet għal kapiċta fiskali li jridu jinħolqu anka f'dak l għandu xaqsam il-ferra korrettiva ta' tupek u six-pack li għandu jkun hemm armonizzazzjoni ta' taxxa, introduzzjoni tal-pagi minimi, aħna nasbu li dan mhuwiex argument li qed jinħoloq fil-rapport il-pożizzjoni tiegħi a priori hija waħda negattiva jkolli ngħid f'dak li għandu xaqsam l-armonizzazzjoni ta' taxxa pereżempju jiena nixtieq ngħid illi din l-immaġinazzjoni, din, dan il-sib illi nistaw aħna normalizzaw bisħieħ il-lat fiskali, taxxa din e, ħatkun daqsxejn diffiċli. Meħabba li hemm ħafna affarijiet li e, qed isiru fuq fil-pubbliku bħala finanzjament min-naħa tal-gvern u aħna irridu naraw li l-kunċett ta' armonizzazzjoni ta' taxxa mill-bidunet huwa kunċett li huwa rifless b'mod żbaljat hawnhekk huwa kontra hemm kontradizzjoni kbira minħabba li għandna l-prinċipju ta' sussidjarjetà f'dan il-qasam. Issa l-klawżola ta' no bailout din dan il-prinċipju eh, fil-fatt huwa validu għal din raġuni aħna edin eh, ikonna din l-Unjoni Ewropea li jeda tamel trasferiment b'dan il-mod minħabba li aħna eh, investejna ċertu fondi anka fl-Istrateġija Ewropa 2020 biex nejnu lil ċertu pajjiżi, però irridu naraw li lan ta' tmexxija ekonomika irrid ikun lil l-pajjiż li qed ikun mejjun bħalissa rrid ikun f'pożizzjoni sabiex ikun jitlaq jqum fuq saħirġa, ġifiri ma jkunx hemm bżonn ta' dan it-tip ta' trasferimenti ta' fondi. Ġifiri tal-artiklu dan l-artiklu 25 jien naħseb ta' trattat għandu jerġa' jkun A parti minn hekk nara b'mod pożittiv il-fatt li fl-emendi Edin nitkellmu ħafna fuq sostenibilità tad-dejn dan huwa punt li issemma iktar minn qabel li kolli ngħid allura dan huwa Eh, punt importanti ħafna fil-femi tiegħi, importanti illi s-sostenibilità tal dejn tkun xi ħaġa illi insemmuha imkien ma' no bailout u jekk jiena fimt l lis-Sinjura Beres anka inti għet li tixtieq li kollok regoli illi ikunu jistgħu jintervjenu jekk ikun hemm stat li falli Aħna għanna bżon ta' regoli għall l-insolvenza statali. Forsi ma tekx sew, forsi fit traduzzjoni kien kien hemm interpretazzjoni il ma kienx korretta, però jiena naħseb li iva din hija xi ħaġa li hija importanti, hija xi ħaġa li m'għandniex fis-set ta' regoli li għandna, ġifieri regoli tal-insolvenza tal-istat. Naħseb li se nefgħu Mr. Toyer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, Sur President, eżis eh, kollegi. Nishti illi l-ewennet nir-ingrazzja ħafna l-rapporter, Provanx Beres, kif ukoll il-Shadow Rapporters. Nir-ingrazzjom ħafna minħabba illi prezentaw rapport illi bla dubju ta' xejn għandu il-firma ċara ta' Soċjalista Demokratika. Jiena ma naħsibx li hija xi ħaġa illi mhijiex sirja illi ir-rapporter idaħħal iddaħħal fir-rapport il-perspettiva politika tiegħu jew tagħha. Jiena naħseb li dwar dak li qal il-kollega Luke u l-kollega Lange, huma punti validi, però nixtieq nitkellem fuq il-fema tal-Partit tal-Liberali. tal partit tal liberali fil-fema tagħna wara l-ewwel skambju illi għamilna u diskussjoni bejnietna naħsbu li importanti li f'dan il-kuntest aħna irridu nitkellmu fuq ix-xogħol tajjeb illi għamil il-Parlament Ewropew kien hemm kumitat illi verament eh, Enna naħdmu anka kienem il-kollega Klintz illi permettilna li diskutu sew u kif suppost il-krizi ekonomika u finanzjarja u aħna ħarġna bosta proposti minnaħat tal-Parlament Ewropew ħalli naraw kif aħna fil-ġejjini nistgħu nreaġixxu aħjar, nistgħu nilqgħu aħjar għal-kriżijiet li jista' jkollna u x'tib ta' regoli aħna ħajkollna bżonnu illi nadattaw għaż-żona euro ħalli bekk fil-ġejjini aħna ma nerġgħux insibu ruħna f'din it-tip ta' situazzjoni ta' krizi bħal din. It-tisħiħ tal-pat ta' stabilità tkabbir flimkien ma' six-pack u ma' two-pack fih numru ta' miżuri fihom anzi numru ta' miżuri li kif qalet il-Sinjura Esther Delange jinqasmu fil-fera korrettiva u fil-fera preventiva ta' miżuri. Aħna konna tal-fema illi dawn il-miżuri leġislattivi u il-reviżjonijiet li huma previsti għandhom ikunu ikkonsidrati u aħna rridu nqisu l-fatt li ma tantx għandna ħafna ħin bejn l-istabilment ta' leġizlazzjoni u l-effetti li għandhom ikunu riflessi fl-ekonomija reali u dawn għadhom ma jidrux u jekk aħna nixtiequ li l-ekonomija tibqa' miexja il-qoddim u jkun hemm progress f'dan il-qasam aħna rridu naraw illi il-bidliet li aħna nkunu qegħdin introduċu rridu nqisu illi għandhom bżonn ċertu ammont ta' żmien sabiex aħna nkun nistgħu naraw ir-riżultati ta' dawn il-miżuri u aħna tal-opinjoni illi il-lat ta' osservazzjoni il-lat ta' kontroll Huwa importanti li jisilli fil-fatt aħna rridu nħallu daqsxejn żmien iż-żmien li huwa raġonevoli biżejjed sabiex inkunu naraw x'inhuma r-riżultati tas-six pack u two pack. Issa jekk inħarsu lejn il-pajjiżi li bħalissa għaddejjin minn programm ta' riforma aħna eh, ressaqna ċertu emendi minnaħa tagħna U aħna qegħdin naraw illi f'ċertu pajjiżi il-programmi ta' riforma waslu għal riżultati pożittivi ħafna li probabbilment jistgħu jkunu marbutin mal-bidla tal-governance ekonomika, ta' tmexxija ekonomika. U apparti minn hekk femenda aħna qed nirreferru għal fatt illi id-dejn medju id-dejn il-ġdid li qed ikun kumulat naqas b'mod sinifikanti. U permezz ta' dan il-fatt naħseb illi edin naslu għal dak l-effett li aħna tant xtaqna ġifiri li id-dejn fuq livell li jett ikun b'xi mod eh, ristret u kontrollat. Aparti minn hekk jiena naħseb illi dawn huma affarijiet li għandhom ikunu meqjusa fid-diskussjoni Apparti minn hekk fuq l-arranġamenti ġenerali aħna kellna ħafna diskussjonijiet politiċi illi kienu qegħdin jgħidu l-Unjoni Ewropea u żona euro għandhom iwaslu għal waslu anzi għal fatt ta' situazzjoni gravi ekonomika li jinsabu fija ċertu pajjiżi li qegħdin fi kriżi iktar minn ħaddieħor illi kienu kaġun ta' din il-krizi. Jina naf illi dawn huma eh, ċertu sqarijiet politiċi li nisimgħu aħna tal-opinjoni illi ir-regoli tal-Unjoni Ewropea waslu għal din is-sitwazzjoni ta' austerità li issa edha twassal ukoll għal konsegwenzi soċjali diffiċli. Ħafna. U għadin raġuni aħna nappellaw illi fil-fat nibqaw mal-ftejim illi kena E, deċiż fl-aħħar mandat, ġifiri illi it-fassil tal- l-Unjoni tal-Munita tal-Unjoni Monetarja għandha tkun għall-annijiet tagħna sabiex tenna u mhux sabiex ixxekkilna. Anka dan japplika wkoll għall-Bank Ċentrali Ewropew. Fid-dibattitu li kellna ma' Mario Draghi u tkellem fuq ċertu affarijiet li kienu daqsxejn perikolużi minħabba li kienem minn attakka l-indipendenza minnaħat tax xelluk per eżempju, tal-xelluk estrem, fuq l-indipendenza Saqsew ħafna l-Mario Draghi fuq l-indipendenza tal-istituzzjoni, jiena naħseb li jekk aħna llum il-ġurnata qegħdin nassumu illi l-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex indipendenti. Mux għat nitkellem iktar fit-tul mill-kollegi l-oħrajn. Nishtiq li kollu l-istess opportunità li nitkellem bħal ħaddieħor u daqs ħaddieħor. Jina, eh, fil-fat naħseb li għadni kem ħaris lejn l-roċ, naħseb li mill-inqas xerba minuti tkellimt. Ntidu t-permettu li nitkellem eh, bħal ħaddieħor, forsi nistgħu nistabilixxu regoli li jgħaddu għal kulħadd bl-istess mod. Ma jistax ikun illi min jitkellem 10 minuti jew eh, min jitkellem inqas. Ja mhux qed ngħidlek sabiex qed inħeġġek sabiex tikkonkludi ħalli eh, fil-fatt inħeġġu lil eh, lilek sabiex tikkonkludi ħalli kollegi l-oħra jkunu jistgħu jitkellmu wkoll. Jiena nixtieq li din il-kwistjoni tkun iċċarata minħabba illi fil-fatt li kieku Eh, konna nafu minn qabel kemm għal-kemm ħin nistgħu nitkellmu, forsi kon kollegi oħra kont waqqafhom ukoll minħabba li tkellmu fit-tul. Insomma, mela ħankompli fuq l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-fatt li din qed tkun iktar leġitma fuq il-livell legali u li dan kollu qed ikun irratifikat mill-parlamenti nazzjonali. Jiena naħseb illi Dan huwa punt li għandu x'jaqsam mal-kundizzjonijiet tal-Unjoni. Tal Din xi ħaġa li aħna ma nixtiequx naċċettaw minħabba illi e, iż-żona euro mhijiex stabilita fuq e, prinċipji nazzjonali iżda il-Banek Ċentrali fil-Ġermanja kif ukoll f'pajjiżi oħrajn dejjem kellna bank ċentrali indipendenti ħafna u dan kien ta' eżempju. U aħna naħsbu li fil-kooperazzjoni tal-politika ekonomika fiż-żona euro l-maġġoranza tal-istati membri qegħdin jakkumlaw dejn f'munita barranija minħabba u ngħid qed ngħid munita barranija minħabba li għal ħafna pajjiżi hekk hija l-euro munita barranija. U fuq ir-regoli aħna provajna naraw li l-istati membri fuq bażi individwali inħedġuhom li jżommu ma' ċertu regoli ta' stabilta. Allura kwistjoni hija x'jiġri jekk ikun hemm ċertu pajjiżi illi ma jżommux ma' dawn ir-regoli Waħna aħna fil-ġejjin x'nistgħu nagħmlu sabiex nħeġġu lil kulħadd li jżomm ma' regoli tal pat ta' stabilità ta' tkabbir. U fil-fatt għalhekk minaħat liberali u demokratiċi aħna nixtiequ illi nifukaw iktar fuq dan il-pass. Fil-passat aħna konna tal-opinjoni li apparti minn regoli stretti għandna bżonn ta' strumenti illi waslu għal iktar stabilta makroekonomika u fl-opinjoni tana aħna ma nistawx biss nwaslu armonizzazzjoni sħiħa jew ċentralizzazzjoni sħiħa. Aħna tal-opinjoni illi għanna inżidu ma dak li diġa għanna permezz ta' trattati, iżda li l-iktar parti importanti hija li l-ekonomija reali dejjem nibqgħu nżommuha f'moħħna ġifieri tissieħ tal-kompetittività fil-pajjiżi individwali. Din hija l-iktar ħaġa deċiżiva. Ħalli bekk aħna jkollna E, e, iktar tisħiħ tal-ekonomija tagħna u ta' tkabbir ekonomiku. Jiena nixtieq illi fil-qoddim nħeġġeġ lill president sabiex ikun jista' jistabilixxi ċertu ordni fil-ħin li kulħadd għandu sabiex jitkellem. Eh, Grazzi nagħmel l kollu tiegħi. Marina Mattias. Grazzi ħafna. Sir President, niprofa nżom il-kommenti tiegħi kemm jista' jkun fil-qosor. Nemmen li hija idea tajba illi kulħadd ikollu l-possibilità jitkellem u l-interpreti li jkunu jistgħu jitilqu f'ħinhom. Naħseb illi qegħdin niffaċċaw spjegazzjoni ta' x'inhu jiġri. u il-bżon tal-vizjoni tal-qafas ta' gvernanza ekonomika. Ma nistax naqbel ma' kellima ta' qabli, jina kont kemm xejn sorpriża illi xolna hawnhekk kien illi nagħmlu reviżjoni ta' six pack ta' 2 pack u il-kollegi li għadhom kif skellmu. Tassew jagħtu stampa ġenerali ta' kollox u jinjoraw eżattament xogħolna x'inhu nix biżejjed ħin niksbu riżultati issa, issa riżultati tajbin diġà ksibna biex ikonna waqt dan l-eżerċizzju ta' stock taking. L-għanet, il-gvernanza ekonomika mux taħdem, il-qafas mux bizzejet, regola maġewx adottati, u għadastan astant nkunu iktar stretti, iktar sodi, irridu naraw eżattament l-applikazzjoni tal-regoli. Kif qed tiġi implementata? Ir-rapporter tkellem dwar l-analiżi tal-impatt negattiv tal-leġislazzjoni u applikazzjoni aħjar tar-regoli. Ma sax nqos nisol fid-dettal ta' dawn ir-regoli. Iżda huwa ovvju illi il-, -il riżultati seħħew. Irridu nibbażaw ruħna fuq dan l-impatt. Hemm regoli, hemm pajjiżi li applikaw ir-regoli b'mod diligenti ħafna u tista' tara anke l-impatt ta' dawn il-miżuri fil-medda qasira, ma dan ukoll għandi differenza fl-opinjonijiet dan il-rapport nasab nistaw nilħu kompromess fuq bosta elementi differenti għal proċedura makroekonomika. Il-rapporter ħareċ distinzjoni anke għal dejn li kun spiċċan ġabar b'nati oħra madana kollu f'din it-tieni parti tar-rapport qed issir dwar dawn il-governance ekonomika hemm impenn isir iva sforz sabiex intlaħaq kompromess u anke biex jinsabu soluzzjonijiet minn dan l-eżerċizzju il għaliex jiena ma naqbelx, ma naqbel xejn anzi. Kif naqbad najt? Illi tipprova tpinġi dawn l-effetti li kellhom il-miżuri tal-austerità pali kikum ma kienu xej bħal ma mreġbunix il-miżuri ottimisti il-predizzjonijiet ottimisti li ma jagħmlu sens bad għadin nippruvaw nwittu u tri u anke nuru ċerta kritika lejn l-IMF, għaliex l-IMF għandu jkun strument għal binja ekonomika tal-Unjoni Ewropea għal ġejjini Ma naqbel xejn mal-pozizjoni tal-kollegi li tkellmu qabli illi qalu li l-Parlament Ewropew irid irid iżomm lura milli jagħmel konsiderazzjonijiet dwar l-orientament politiku u nifukaw biss fuq l-elementi proċedurali aħna qeżinaw biex nagħmlu analiżi tal- dimensjoni politika u anke biex nipproponu orientament politiku Maħniex edin hawnhekk biex immorru u nagħmlu analiżi tal-aspetti proċedurali biss għal daqstant u ma naqbilx ma din id-distinzjoni qiegħda ssir bejn l analiżi politika indipendenti u neutrali ħana qegħdin hawn raġuni oħra u b'dan nikkonkludi ngħid l-rapporter illi minkejja id-distinzjonijiet tagħna kulħadd jaf x'in najt dik li għandha tkun għalija l-inqas approċċ reviżjoni għandna marġni biex jirnexxinna nilħu kompromess. Biex inkun nista' ngħid qabel irridu bażi indu jkun hemm miri illi kelli jkun hemm f'dan il-pakkett hemm riżultati u bażi dan ir-riżultati jridu nibbażaw l-analiżi tagħna. Grazzi ħafna. Nikellimni miss. Grazzi ħafna wkoll. Grazzi ħafna l-rapporter għax-xogħol tagħha. Ovvjament dan huwa suġġett kumpless ħafna huwa diffiċli ħafna eh, Anke nafu bil-koll il pożizzjonijiet eh, tal-gruppi u għalek l-eserċizzju stess biex nkunu nistgħu naslu għal kompromess għal konsens huwa diffiċli ħafna. Issa anki l-analisi ta' tini parti kif ċi prezentata mill-rapport hemm elementi li huma interessanti ħafna fuq it-taxxa pereżempju komuni, il-ħtieġa illi jkun hemm dan iskambju awtomatiku eh, għal tkabbir, għal ħolqien tal-impjiegi, għal patt soċjali, sistema ta' gvernanza. Din il-parti, din it-tieni parti fejn iva ikun hemm eżerċizzju biex naraw anke l-futur tal-zona euro, naħseb anke għal dak li huwa trasferenzi dawn huma kollha importanti ħafna huma kollha kwistjonijiet li ilhom dibattitu. U anke l-qaqda monetarja skonti eh, trid taħdem biss permezz ta' mekkaniżmu monetarju illi tkun wieħed asimetriku huwa impossibbli jekk le U għalek dak li rajna daw l-aħħar snin huwa illi minn flok il nuqasa ta' trasparenza aħna għandna appoġġ finanzjarju u hemm dak l-istati membri illi qed jgħixu dan l-approċċ asimetriku. Imma dan ifisser ukoll iktar eh, dejn dan iċ-ċiklu vizzjuż illi eh, għal daqstant dak li naraw l-istituzzjonijiet finanzjari dam li rajna daw l-aħħar snin eh, ġejna biex nirrikonoxxu illi l-aqda monetarja ma kienieċ impasla so. U għallek u meħtieġ li konna ħiliet fiskali b'saħħithom ħafna fuq l-iskala fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jekk irridu nżommu mbagħad il-żona dik dak huwa dibattitu ieħor. Imma eh, naħseb dan huwa ċar joħroġ ċar daqs il-kristall u għalek hemm ħafna skejjer taħsib u ta' teorija ekonomika differenti. Issa, dak, dak li kellix ngħid tal-parti tal-rapport illi tratta il-futur. il futur u il-perspettiva tal-zona euro. Ovvjament l-iktar ħaġa komplessa, komplikata tal rapport hija l-parti tal-valutazzjoni tal-normi tal-liġijiet attwali. Ovvjament hawnhekk jiena naf illi hemm xi kollegi li jixtiequ l-applikazzjoni stretta biex dawn in-normi jiġu forsi applikati so, ma jiena ma tantx għandi opinjoni ċara għaliex dawn il-ġiet mhumiex qed jiġi rispettati mod ċar ma nistawx eh, ovvjament nilqaw għal reċizzjoni bil maġna ta' flessibilità u liġijiet għax ma' nix il-ħila politika eh, kontra ċiklika u għalhekk il-flessibilità li tant għandna bżonn tiġi applikata eh, qed ngħiduha ex post u rikonoxxejna rafna li ma nistgħux napplikaw daw in-normi għax ma stajniex nilqgħu għal kriżi ekonomika u jekk nagħmlu dan ex ante u aħna minniħ ex post ikun eżerċizzju insomma ek, imċajpar, eh, ma nistawx b'dawn il-liġijiet eh, nilqaw għal-reċezzjoni gravi u għalek kienem falliment kif najdu eh, bil-Inglis self-defeating ġifiri distruġġu lilom, jirdu lilom infusom u anki eh, ma nistawx eh, eh, naqsu dawn il-livelli ta' deficit dawn il-miżuri. Għal daqstant dinja perspettiva tal-grupp tana, il-kisba tal-żamma ta' dawn il-normi mod stret mu biex bizzet u għalek nasib dan huwa l-opinjoni tal-grupp imson tal-revizjoni tal-raġunijiet għaliex affarijiet ma' ma sarux kif suppost, ma perawx kif suppost, anke fid-dawl eh, tal-proċiklika. U għalek hemm bżonn ta' revizjoni proċiklika. U kif qal il-rapporter l-assis huwa il-politika eh, kontra ċiklika jiena ma naħsibx li din hija ħaġa sodisfaċenti. U għal daqstant minn din il-perspettiva il-grupp tiegħi titlob reviżjoni eh, tal-normi li gvernaw din is-sistema u dan huwa punt essenzjali għalina. Ovvjament il-valutazzjoni tal-Kommissjoni ta' flessibilità ma' naħa tal-Kommissjoni u ħriġa ta' tkabbir dawn huma affarijiet li nistgħu wkoll diskutu mal-rapporter kif ukoll per esempio riformi strutturali kif ġew applikati anki il-rapporter tkellmet fuq dan is-suġġett u l-effett ta' deflazzjoni illi E, ta' dawn il-miżuri e, kienu ta' dizastru, kienu dizastruzi u għalek nitkellmu fuq l-impatt soċjali negattiv ħafna ta' dawn il-miżur ta' dawn l-riformi strutturali ma nitkellmu hawnhekk biss fuq id-deflazzjoni u li ħadmu kontra il rekupru Nixtieq insemmi żewġ punti interessati kif ġew imresqa wkoll mir-rapporter. L-ewwel net nitkellmu fuq il-qafas makroekonomiku, il-imbalances, macroeconomic imbalances procedure, u fil-rapport hemm element importanti għax is-soltu nifokaw fuq dawk il-stati membri qegħdin f'deficit eh, kummerċjali u, dawk li qed tipprovaw jagħmlu titjib. Imma issa qegħdin f'sitwazzjoni naf illi hemm stati membri illi qegħdin eh, f'dan it-tip ta' deficit u għal daqstan temson li kunem iktar bilanċ f'dan il-kontest għedin eh, naraw u koll il-grupp tal-ħodor dejjem ikun ossessjonat eh, bħal eh, dan il din il-mizura u kif ukoll it-trattament kwalifikat tal-investiment. Qed nitkellem wis qed jgħid il-kellim qed isaqsi lill-kollegi tiegħu. Le, le, l-President jgħid jista' jala, Iva, minuta biss, ħalluli minuta kemm nagħlaq jekk joġobkom. Iva, jina tkellimt pall oħrajn President, permetti li nalaq 30 sekonda bis, għanda bis punt wieħed, mela id-dejn. Il-kwistjoni ta' d-dejn, kif Marisa tkelmet, hemm riflessjoni interessanti fuq id-distinzjoni li tikunem bejn id-dejn biex ikunem il-bailout ta' sistema finanzjarja u il-kontra u hemm imsemmi wkoll il-ħtieġa li settur finanzjarju u wkoll biex inaqqas id-dejn punt importanti ħafna interessanti aħna bħala grupp eh, ngħidu illi anke forsi ta' fuq id-dejn hemm bżonn hija ħaġa li ma nistgħux ninċaw għaliha. Nista' nagħlaq hawnhekk u ngħid biss illi hemm punti essenzjali fejn il-grupp tiegħi żgur se jinsisti fuqhom għax huma meħtieġa u ta' bil-fors li jidru f'dan ir-rapport imma aħna miftuħin, flessibbli biex naħdmu il-possibilità li naslu għal eh, ftejm mal-rapporter Marko Zani. Jina se nitkellem issa eh, fisem shadow rapporter Galli għax huwa impenjat eh, f'kumitat tieħu jira se nipprova nżomm fil qosra xil il-ħin qed jafas wasanna kważi u se nitkellem bis fuq xi punti ġenerali nixtieq nirringrazzja il rapporter tal-ħidma tagħha imma għalina qegħdin il-bot ħafna mhux bizzeje dak li qaleti għax il puntat tluq ma jgħidx ikun qed ikun analiżi bażika Anzi, hawnhekk qegħdin pjuttost qed tiffokaw wis fuq interpretazzjoni tal-qafas li jeżisti u mhux qed tifhmu illi huwa l għafas li mhux qed jopera so u għemżon imbidluħ U għalhekk aħna kontra din l-idea illi ikun hemm interpretazzjoni iktar flessibbli tar-regoli eżistenti. Dawn huma regoli illi jeżistu illi mhux qed joperaw so u row li ma jistgħux jiffunzjonaw sew speċjalment dan il-perjodu ta' kriżi li ma bħala u għalhekk aħna kritiċi wkoll fuq il-fatt li napplikaw din il-flessibilità eh, li ma tanċi flessibilità għal dawk l-istati membri li qegħdin f'din il-fera ta' prevenzjoni tal pat dan huwa ta' periklu kbir għax eżisti eh, riskju kbir illi blusu ta' dan l-approċċ ma nagħmlu xejn ħlief finżidu l-polarizzazzjoni u diverġenzi li hemm fl-istati membri fih dan l-Unjoni Ewropea l-approċ li niproponu proponejna diġa fl-emendi nixtiqu naraw ftit iktar fil-kompromessi revizjoni sħiħa tal-regoli kollha tal-patt ta' stabilità u tkabbir, revizjoni sħiħa ta' 2-pack u ta' 6-pack u tneħħija abolizzjoni tal-Fiscal Compact anki jekk fil-fatt rajna li ċerti stati membri mod unilaterali diġa neħħowa u għalek nittamaw dan l-ewwel pass minn xi mill-Istati membri qabdet it-triq it-tajba lejn abolizzjoni sħiħa ta' din l aberazzjoni finanzjarja. Bil-kontra dak li qed nipproponu issa il-grupp tiegħi huwa pjuttost xettiku fuq il-fatt li l-pjan Juncker huwa joħroġ b'dawn id-dispożizzjoni se tibidu għal investiment tkabbir fl-Unjoni Ewropea. L-approċ f'dan il-kuntest utli ikun il nagħtu flessibilità u inneħħu l-investimenti tal-istati membri fil-innovazzjoni mill-kalkolu tal-rapport tad deficit Jikun kun hemm distinzjoni dan ikun pass importanti ħafna u neċessarju biex inxekklu dan it-trend makroekonomiku fin Ewropea jista' jagħti bidu, jista' jagħti impetu, importatura u eh, jagħti fiduċa l investiment privat, ġifiri mis-settur privat. Dan huwa punt fejn bil-fors għandna bżonn nirreflettu fuqu. Hemm punt ieħor li huwa nieqes hawnhekk huwa wieħed fondamentali ġifieri valutazzjoni wiesa u dettaljata ħafna preċiża ħafna fuq il-patt soċjali li għand l-impatt soċjali li għandhom il-politiki soċjali u għalhekk l-introduzzjoni hawnhekk ta' indikaturi soċjali ta' kwalità illi jagħtu valutazzjoni preċiża tal-pass soċjali li għandhom dan din it-tip ta' politika. Hemm nuqqas ieħor illi nixtiequ naraw iktar referenzi għal aspett importanti eh, ta' responsabilità demokratika. Tajjeb li jkun hemm kontroll demokratiku fuq dawn id-dispożizzjonijiet li għandhom impatt tant kbir kif rajna fuq il-ħajja ta' ċittadini u il-Greċċa iva hija eżempju emblematiku. Nixtieq ukoll naraw xi ħaġa oħra fuq il-konvolġiment dan il-proċess eh, impenn iktar menaħa tal-Parlament Ewropew għax wara kollox hemm bdonn niftak li hija l-unika istituzzjoni li tiġi eletta miċ-ċittadini li mbagħad u jirrappreżenta iġmet nitkellmu dejjem fuq iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. L-aħħar punt qabel ma nagħlaq, punt li li huwa nieqes huwa kalkulu ta' reviżjoni kalkulu eh, ċar eh, f'dawn l-istrumenti ta' bilanċ tal-outgroup gap. Dawn dan l-indikatur mhux qed jopera kif suppost, il-kalkulu tiegħu huwa hekk kif ġiġi u ma nistgħux nipprevedu issa b'ċerta ċertezza il-GDP preċiż u għal daqstant ikun ferm iktar diffiċli għal daqstant illi niprevedu u nipreċizaw il-GDP potenzjali u l dan l-indikatur emżon nirriveduħ għax għandu impatt enormi fuq l-aġġustamenti u fuq it-talbiet ta' ġustament tal-budget. U għalek fuq dan il-punt skontna għanna bżon nżidu xaħġa l-axħar punt u nala natu mertu kol l-rapporter illi għamlet xie xi passi l-qoddim żar ifa imma għalmenu i għamlet dan dawn il-passi aħna apprezzajna l-fatt li talbet biex nifokaw iktar fuq l-analiżi tal-surplus, tal-deficit bħala surplus, eh, brabta bil-kas tal-Ġermanja kif u kol rajna permess ta' mistoqsijiet u dim il-Komitat u dil komissjoni din il-posizjoni tal-Ġermanja id e, distinzjonijiet li jista' jkun hemm fl-istati membri u twassal għal għal zida e, f'dawn id diverġenzi u hemm bżonn għal daqstan nidifikaw ukoll dan l-aspett. Hemm punt ieħor jistoqolu wkoll nitkellem fuqu ikun hemm iktar impenn mill-settur finanzjarju minħabba l ispejjeż ta' din il kriżi nittamaw dan it-test jimxi qudiem Il-mio gruppo potrà. U aħna nittamaw li attiva l-grupp tagħna jkun jista' jagħti kontribut ulterjuri nkella ma nistgħux nappoġġaw test il ma jidħolx fil-qalba tal-kwistjoni. Grazzi għandi tlet talbiet taħt il-catch DI. Nistantikom biss minuta kull wieħed. Biss ma Κύριε Πρόεδρε, θα θίξω ένα ζήτημα μόνο, το οποίο και έχει σχέση με τις τροπολογίες 22 και 23 και κυρίως αφορά... Grazie mela. Emendit 22 u 23 il-konflitt ta' interessi u l-ħidma tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ma jistax ukollok dal-membru li jkun anke membru ta' Trojka. Kien hemm opinjoni tal-24 ta' jannar 2015 l-Avukat Ġenerali, l-Avukat Ġenerali fil ta' Ġustizzja għamel għata sentenza fuq dan u it-tlieta fis-sessjoni plenarja adottajna xaġu simili għal din l-opinjoni. Irdu nżommu d-majnejna il-sentenza tal-Avukat Ġenerali illi jgħidlek li ma jistax ikollok situazzjoni fejn il-Bank Ċentrali Ewropew kon jgħat jorganizza quantitative easing il għaliex dawn huma azzjonijiet monetari kbar illi jridu jkunu separati mill-membri ta' Trojka. Għadda stant hemm konflitt ta' interess iva u l-bieraħa ma stajċ il għadan il-punt li sur Draghi, meta l-Bank ċentrali sejjer joħroġ mit-trojka biex ikun jistgħu jkunu konformi ma talbiet tal-Parlament Ewropew u e, sentenza tal-Avukat Ġeneral Joe Lussemburg. Thank you very much, I'll try. Grazzi ħafna, nitkellem bl-Ingliż għax hekk nitkellem iktar malajr. Issa dwar is-sitwazzjoni naħseb irdu morru lura l-essenzjal il-kompetizzjoni bejn partijiet u kwali f'suq intern munita u waħdanija mhux se jwassal konverġenza dan konna nafuħ mill-punt ta' tluq. Ġi konfermat mill-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea u din hija raġuni il-għala aħna fil-proposta tal-Unjoni Monetarja kien hemm proposta mill-grupp għal 5% tal- prodott domestiku gross għal-dastant iffoka fuq il-fatti konkreti u mux fuq messaġġi politiċi bħal le għall-Unjoni ta' Trasferiment. Irdu verifikaw eżattament x'maħadimx meta taħor ġu jew teżaminaw proposti, eżaminaw id-dettall. Per eżempju, tnaqis ta' prodott domestiku gross ta' 2%, il leċ ġustament jista' jkun ħażin issa dwar is-surluk. Il-test spiċċa jiena naqbel illi il-tax da suppost ikollok kompromess għal mal-istati u f'pajjiżi eżempju ma nistawx minn l-imprizi prinċipali hemm ħafna kumpaniji illi huma bazati l-Olanda li xem ħafna kompetizzjoni bejn l-istati. Grazie Ronald Verneman. Grazie Sur President. Iva, ħanżom mal minuta jien u ngħidlek biss illi dan ir-rapport fil-format tiegħu attuali ma jisax jaħdem. Is-sur Luka fil fatu ukoll t żatt xrid jiena 28 ekonomija separata su interni jagħmel sens iżda 28 qasam differenti ma jistax ikollok soluzzjoni waħda l kulħadd. Rajna mill-Europa tal-Vant u Unjoni top-down xis wassal. twassal. Qed inżomm artiklu 119 palissa d għajnejja, mhux ħin dan id-diskussjoni iżda la del mikrofonu lis senjora Beres. Grazzi. Għana rajna x'importanza għandu dan id-dibattitu saru ħafna kommenti dwar id-djanjozi ta' situazzjoni. U kemm xejn sorpriża illi ta' stant hawn membri li jħossu l-opinjoni tagħhom ix riflessa fir-rapport ma jitkom titkellmu dwar il-ħidma ta' Sur Clint, ta' Professur Clint, jiena nista' nilqa' dan għaliex jina kont ir-rapporter dak iż-żmien u belt ma' l-konklużjoni tija. u dawn ġew riflexti fir-rapport illi kien ġi abbozza dak iż-żmien issa m'għandix biżejjed ħin qod indur il-kummenti kollha, iżda nixtieq nolqot il-punti prinċipali. Kif tkellimna dwar diffikultajiet li hemm biex tbassar eżattament iċ ċirkostanti li sejrin ikunu, il-għala ma sarawx il-kompromess fuq 20 edwar eh, ċirkostanzi eccezzjonali u ssibu eżattament dak li tridu taraw. Mela, naħseb li il-kwistjoni tal-effetti negativi tal-politiki li kena sissa fl-Stati membri hemm bżonn jiġu rivalutatu. Jiena nistidnu biex jagħmelek. Jiena konċifti t ftit ixxokjata, bżonn nammetti bla apprezzament tiegħek eżis kollega għal din l-idea illi l-kompromessi napoġġejt u dinkum kienu dawk tal-SND għax frankament bejn il-test tal-tluq tiegħi u l-kompromessi napoġġejt fuq il-mejda naħseb hemm eh, diġà eh, passaġġ kant u eh, tamajt rinti inti tapprezza dan pass li għamilta u nittamaw illi xadu rapporterek jgħamil inti insistejtu ħafna fuq il-garanzija tal-indipendenza tal-Bank Ċentrali. Jiena ma rajċ. Element wieħed fil-rapport lanqas fil-kompromess illi jista' jkollu tendenza illi jidajjef din l-indipendenza. L-unika referenza l-kwistjoni tal-indipendenza hija kwistjoni li tkellem fuq il-kollega mill mill-Greċja, illi mħabba rispett tal-indipendenza tal-ICB illi ehm, nikonsidraw dak li ntqal u ngħidu illi meta il eh, bank Ċentrali kienet fil-remoti ma jridx ikun parti tal-program ta' ġustament. Jiena hawnhekk nittama illi fl-ispirtu ta' indipendenza tal sibi nkunu nistgħu nappoġġaw din il-proposta. Dina qed inressa għax fil-programm ta' aġġustament il-Kummissjoni għandha biss eh, osserva pożizzjoni ta' osservatur. Jina ma nix il-ħin hawnhekk biex nirrispondi ċertu dettal għal kummenti kollha l-mistoqsijiet imma fuq per l-fera ta' prevenzjoni tiswija tal-pat u l-usu ta' maġni ta' manovra mill-stati membri li għandhom surplus, ovvjament ta' fadal xwieħed jagħmel, imma jiena naf li kulħadd kun jista' jaħdem biex nirrispettaw il-kalendarju li jintant sur President u fissajt int mal-koordinaturi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Kienet diskussjoni ta' staw intensiva Hemm bosta passi li huma meħtieġa. Xtaqt li forsi xi nipparteċipajna wkoll fid-dibattitu żda ma kienx hemm biżejjed ħin. Xtaqt ngħid li rapporter l-opinjoni tiegħi dwar xi differenzi illi hawnhekk deru kbar forsi mhux dastan diffiċli li wieħed jelibhom. minkejja diskussjoni diffiċli xorta ottimisti illi il-Parlament ser isib ta' appoġġ wiesa u il-gruppi politiċi kollha jaħdmu b'mod kostruttiv. Il uh, l-involviment tal-Parlament għandu u koll jikkonsidra il pożizzjoni li sejru wassal li dan ir-rapport għal stant niprovaw naraw kif mod kostruttiv nistgħu naħdmu sabiex ikonna pożizzjoni li hija konformi ma dak li kanna fl-monti. Ir-rapport Beres, ir-rapport Tyson, issa anki iżda ta' elementi ġodda il-lix issa ninsabu fl-2015. Grazzi ħafna. Tafu li ħana mistejnin nivota 24 ta' april fi kon jina nħedġeċ illi il-xedda reporters jaħdmu, komplu jahdmu, u naflaħt għamlu dan għabbażi ta' diskussjoni li kanna l-lum. Grazzi, nerġaw nibdew fit-tlieta nitlobkom tkunu puntuali. Ila għaliex ħajkonna diskussjoni oħra importanti mal komissarju Hill. Grazzi.